Good morning, everybody. It's a big pleasure for me to welcome. L-għadba tajba lil to bunur Erda issa Sanil għal din l-udjenza pubblika fejn aħna eh, l-tħassib ta' ċittadini tagħna b'serjetà u nwessaw fuq l-twessaħ tal-ambitu tal-Karta ta' Dritti ta' Bnieda artiklu 50 ta' Trattat Jina bħala President tal-Komitat tal-Petizzjonijiet ta' sew kontenta li nexxina norganizzaw l-udjenza u natikkom merħba. X'informazzjoni eh, pratika, għandkom eh, interpretazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha b'eċezzjoni tal-Estonjan, Finlandiż, Litwan, Portugues, Sloven u Slovak. Jekk iġobkom kunu għafu kol li dejna l-udjenza hija web streamed u għalhekk l-interventi tal-kellima kollha ħajkun ġejjin reġistrati. Naddu issa għas-suġġett nifsu. L-udjenza tal-lum prova jifhem aħjar l-effettività attwali tal-protezzjoni li tingħata liċ ċittadini taħt is-sistema attwali tal-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri. Mitħol fis seħ tal-Karta tal-Unjoni Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali f'Diċembru 2009, il komitat ta' Petizzjonijiet irċieva numru ta' petizzjonijiet dejjem jizdiet fejn il-petizzjonanti għedin jinvokaw il-karta bħala l-bazi legali għal eh, ksura legat ta' drittijiet fondamentali tagħhom u l-istess eh, tendenza ġiet osservata wkoll fil-każijiet li ttellaw quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Fil-rigward tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali artiklu 6 tal-Trattat fuq l-Unjoni Ewropea jgħid biċċar unikwota illi id-dispożizzjonijiet tal-karta ma għandhomx jestendu bi kwalunkwe mod il-kompetenza tal-Unjoni hekk kif definita fit-trattati u nala il-kwotazzjoni hawnhekk. Fi klim il-karta infissa tispeċifika il-limiti għal kamp ta' applikazzjoni taħħa stess fl-artiklu 51 naġen kwota Id-dispożizzjonijiet tal-karta huma indirizzati lill istituzzjonijiet entitajiet, uffiċċji u aġenziji ta' l-Unjoni dejjem in konsiderazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l istati membri biss meta jkunu qegħdin jimplementaw il-liġi tal-Unjoni u nagħlaq il-kwotazzjoni għalhekk. Skont artiklu 51 iċ-ċittadini illi ikunu għadin jgħidu li nkissru l drittijiet fundamentali tagħhom kif huma imħarsa mit-trattati jistgħu jfittxu rimedju protezzjoni l u d quddiem il-rati u awtoritajiet nazzjonali bekk ikunu t-segwu l-prinċipju ta' sussidjarjetà iżda. Fl-istess wa dawna il-rati u awtoritajiet nazzjonali jridu japplikaw il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali biss meta jkunu għadin jimplementaw il-liġi tal-Unjoni. Fi kwistjonijiet li ma jaqgħux taħt l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea sa l-Istati membri bieħadhom li jaċċertaw li l-obligi fiżavi drittijiet fundamentali hekk kif imnizla fil-femiet internazzjonali u l-leġiżlazzjoni interna tagħhom jiġu rispettati bis-sħiħ. Għalhekk il-membri tal-konvenzjoni illi kitbu il-karta ma kienu ambigwi xej fir rigward tal-ambitu ristret tal-applikazzjoni tagħha anki b'appoġġ tal- kazistika relevanti tal-qorti tal-ġustizja Ewropea fid disajnijiet u l-bidu ta' snin 2000. Xorta waħda però kien hemm diskussjoni twila e ħarġet mill frażi meta jimplementaw il-liġi tal-Unjoni wara qatt ta' deċiżjonijiet mill-qorti tal-ġustizja li Permettew ħafna jemnu li l-ambitu tal-karta jista' jiġi estis li l-in mill-kompetenzi stretti tal-Unjoni Ewropea u jinkludu wkoll miżuri nazzjonali b'relazzjoni aktar flessibbli għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni. L-ewwel panel tagħna illum għalhekk mamula minn akademiċi mażula ħajkunu qegħdin fil-fatt jippruvaw jistudaw fuq din id-diskussjoni u dan xi fisser tassew għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Però, l-estensjoni tal-ambitu tal-applikazzjoni tal-karta WIS jaf ifisser illi Inkun għadin imponu l-standards tal-kontrolli ta' kostituzzjonalità tal-Unjoni Ewropea għaskapitu tal-kontrolli kostituzzjonali nazzjonali li huma l-ewwel li suppost jiġu infokati meta ċittadini jfittxu protezzjoni ġudizzjari fuq livell nazzjonali, skambju bej l-ICJ u rati Kostituzzjonali Nazzjonali hija l-daqstan importanza ewlenija u fit-tieni panel tagħna llum ir-rappreżentanti kemm minn instanzi ġudizzjari Oli, kunna għedin indirizzaw din il-kwestjoni Kummissjoni Ewropea kiena għedha segwi strettament il-lingwaċ fil-karta. Aħna peti dina rajnija, repetutament nassigurakom fit tweġibiet li taw ħafna mill-petizzjonanti tagħna. Fl-istess waqt, però l-Parlament Ewropew kien ħafna aktar liberali fil-idejat eh, tiegħu. U fil-riżoluzzjoni tal-2014 talab saħan sitra l-artiklu 51 jitħassar. It-tielet panel għalhekk devota dawn iż-żewġ istituzzjonijiet illi għadni kif semmejt kif ukoll żewġ atturi istituzzjonali importanti ħafna fil-qassam tal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini ħajkun qiegħed juri r-rwol tal-istituzzjonijiet u l-impatt fuq drittijiet ta' ċittadini x'inhu. Jiena żis ħbieb fiduċjuża li dena l-udjenza ħatkun opportunità f'waqta għal membri ta' dan il-kumitat u għal mistiedna distinti tagħna kollha sabiex jirriflettu fuq l-aħjar modi kif jistgħu eh, jindirizzaw tħassib ta' ċittadini, speċjalment meta wieħed iqis l-sfidi immensi li l-Unjoni Ewropea attwalment qiegħda tiffaċċja f'dan il-qasam. U bekk, sinjuri, nawguralkom ġurnata tassew interessanti u li tħalli l-frott. Ħanaddi mela għal l-ewwel panel u għal moderatur pal ċaki. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signor President, u grazzi grazie li għadejt kelma. Signori, huwa ta' privileġġ li li nasikom merħba hawnhekk illum grazzi tal-interess li għatturu, grazzi tal-li ġejtu u nibdew bi prezentazzjoni tal-, dwar l-interpretazzjoni ta' artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għal applikazzjoni aktar stretta u aktar wiesa tal-Karta tal miżuri nazzjonali u jina nitlob lil Sinjura Eleanor eh, Spaventa, professur Eleanor Spaventa fil-fat li hija l school of Law tal-Università ta' Durham sabiex iċċina din il-prezentazzjoni. Grazzi ħafna. Um, thank you very much and thank you very much for inviting me to write this. Grazie ħafna tal-istudentuni għawnek sabiex niprezentarkom l-istudju tijaj għawnek il-lum. L-iskop ta' dal-istudju kien illi Navvalwaw mod kritiku il-mod kif artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ġi interpretat. U b'mod partikolari kif qalet il-President Vikstrom, il-Komitat kien interessat li jara kif il-karta ehm, ħallit impatt fuq miżuri nazzjonali Għal daqstant il-rapport ijat jikkonsidra il-kazistika qabel il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali biex nadaw x'kien il-kuntest, x'kien l-isfond u mbagħad wara il-karta, il-kazistika ta' qabel il-karta importanti ħafna għaliex il-karta għademmek l-intenzjoni li t-kodifika l-istat esistenti tal-liġi. Rapport għalek istudja il-kazistika attuali tal-ECJ u b'mod partikolari tifoka wkoll fuq kif il-qorti tal-ġustizza fl-opinjoni tiegħi illimitat l-interpretazzjoni ta' l-ambitu ta' drittijiet fondamentali vizavi l-Liġi Nazzjonali wara liġi ta' dottat artiklu 51. Il-rapport imbagħad jikkonsidra uħut mill-petizzjonijiet li irċieva il-Kumitat Peti u jikkonsidra b'mod partikolari jekk l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni fir rigward tal-relevanza tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali kienx fil-fatt ġustifikat jew le. Imbagħad l-aħħar parti ħankun tar-rapport ħankun qegħdin nargumentaw għal approċċ aktar kuraġġuż u ambizzjuż kemm mill-Unjoni Ewropea kemm ukoll mill-Qorti Kif intqal aktar kmieni, Għabbażi artiklu 51 ta' drittijiet fundamentali, drittijiet fundamentali applikaw biss għal miżuri nazzjonali meta l-Istati membri kun qegħdin jimplementaw il-liġi Ewropea u meta l-karta ġiet adottata d dada ma kienx ċar eżattament x'ifisser Minħabba bezzat ta' l sejħa competence creep u l biza illi drittijiet fundamentali jintużaw bħala muftieħ għal l-espansjoni tal kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Artiklu 51 ġi modifikat bħala waħda mill-ftit fad dispożizzjonijiet li ġew modifikati bejn il-proklamazzjoni ta' Nizza u Trattat ta' Lisbona. U b'mod partikolari it-trattat tal-Lisbona ziet żewġ sentenzi ma' artiklu 51 fejn saħa b'mod partikolari fuq il-bżonn li jiġu rispettati il-limiti tas-setat tal-Unjoni Ewropea u l-fatt li l-karta m'għandix testendi u ma testendix l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea li l-in minn setat Ewropej. Mod partikolari, artiklu 52 fejn fil-fatt għanna din is-sentenza dwar l-estensjoni tal-ambitu ta' applikazzjoni jew anzi ma fejn ma tiġix estiża l-kamp ta' applikazzjoni kienet is-suġġett ukoll ta' xi kazistika mill-Qorti ta' Ġustizzja interpretazzjoni limitata tal-ambitu ta' karta. Importanti nżommu f'moħna illi Iva xi stati membri speċjalment ir-Renju Unit inkwetati ferm dwar il-possibilità illi l-karta ikkolla impatt fuq is-sovranità nazzjonali. U x'inhu li qed naraw hija li l-każistika riċenti hija kawta immens fl-applikazzjoni tal-Karta għal miżuri nazzjonali. Għalek, dak li sab il-rapport kien illi hemm applikazzjoni varjabli tal-Karta l-Miżuri Nazzjonali ġifiri bażikament qabel il-Karta u qabel il-Kazistika, aħna ħadni għabfat illi l-karta ħat applika situazzjoni differenti fejn l-Stat membru kħat japplika liġi Ewropea u fejn ikun qiegħed jillimita forsi ċe fl-applikazzjoni ta' xi direttiva jew inkella fejn ikun qiegħed mita xi dirett. Wara l-implementazzjoni tal-artiklu 51 jiena sibt illi fil-fatt hemm tlet oqsma differenti. Waħda fejn il-karta tapplika b'mod estensiv. U dan dak li ġi deċiż pereżempju fil-każ ta' Ackerberger. Emmek anki relazzjoni remota mal-liġi Ewropea kiena bizzejja biex eh, tiġi applikata l-karta. Dana kien kas tal-VAT fil-fattu, kien ċarru kol anki fil-dal ta' kazistika sossekwenti li l-qorti jiset li f'dak il-kas l-interess tal-Unjoni Ewropea mitħul tal-VAT u il-kredenzjali saħħithom ta' suq intern minħabba id-devjazzjoni fil-sfera tal-VAT ġustifikaw l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali It-tieni tip ta' kazistika mbagħad kienet forsi daqsxejn aktar sorprendenti għaliex dan il-qasam aħna għandna regolament u għalhekk skont e, sitwazzjoni situazzjoni normali wieħed jippretendi li l-karta tiġi applikata bisħieħ imma dan ma kienx il-każ. Qed nitkellem hawnhekk fuq Macbi u NNS. U sa ċertu punt ukoll il-mandat tar-rest Ewropew hawnhekk il-qorti fil-fatt illimita il-possibiltajiet tal rati nazzjonali li applikaw il-karta sabiex taċċerta li jkun hemm effettività sħiħa tal-liġi Ewropea. U dan għaliex dan ir-regolament u dawk ir-regolamenti relevanti fil-daw il-każijiet ma kienux qegħdin jarmonizzaw ir-regoli nazzjonali ma sempliċiment kienu qegħdin jikkoordinaw l-applikazzjoni ta' regoli nazzjonali. Għalek, jekk il-orti jew autorità nazzjonali eżekutiva tkun edha jew seta tikkontrolla l rispett tal-karti minn autoritajiet nazzjonali fi stat membru ieħor is-sistema kollha id-Dublin 2 is-satlita u l-EAW jikrollaw. Allura l-qorti sabet mod, jiena ma naqbilx mal-qorti, imma xorta jibqa fatt li sabet mod kif tillimi tal applikazzjoni tal-karta. U dina fl-opinjoni tiegħi hija forsi l-iktar ħaġa inkwetanti mill-lenti tal-ċittadin. imbagħad kien hemm it-tielet tip ta' każistika iktar riċenti fejn il-qorti sabet li l-karta fil-fatt mhijiex rilevanti u ma tapplika assolutament xejn. Parti mill-kazistika hija sempliċement kwistjoni ta' prossimità, ġifieri jekk ir-regola nazzjonali ma tkunx relatata biżejjed ma' liġi Ewropea, il-karta ma tapplikax. U din hija xi ħaġa li ssibnija anki qabel ma kien hemm artiklu 51 li hemm ġdid però huwa li fil-każ ta' Sirakuża qalet illi drittijiet fundamentali u l-karta huma strumentali għall-anijiet tal-Unjoni Ewropea u speċjalment tal-bżonn li wieħed jaċċerta l-effettività u supremazzija u għalhekk id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea mhumiex ħaġa fihom infisom fihom infushom ma jsiru xi ħaġa oħra, xi ħaġa illi tippermetti u tiffaċilita l-applikazzjoni tal-effettività u s-supremazija. Ħaġa importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi forsi l-iktar importanti minħabba l-qasam tar-riċerka tiegħi hija l-iktar każistika riċenti fuq iċ-ċittadinanza Ewropea illi tillimita l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' ċittadinanza Ewropea fit trattati u l-kazistika u issib li sabiex inti taqa taħt l-ambitu ta' trattati tilħaq rekwiziti li hemm fil-leġiżlazzjoni sekondarja, ġifieri li kollok ehm, assikurazzjoni tas saħħa u riżorsi ehm, biżejjed u l-qorti sabet illi jekk inti ma tilħaqx dawn il-kriterji u taqa taħt l-ambitu ta' direttiva 2004-38 inti ma tistax tinvoka id-drittijiet fundamentali kif imnizla fit-trattati u din eh, hija xi ħaġa li titbiet mill-kazistika ta' qabel xinu ma' problemi ewlenin allura fir-rigward tal-ħarsien ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u għas nil-limita ruħi għall-applikazzjoni tal-Karta u artiklu 51 hawnhekk biss u mhux il-problemi kostituzzjonali makro li jista' jkun hemm fl-infurzar ta' drittijiet fundamentali. Il-każistika tal-qorti tista' twassal għal protezzjoni aktar dajfa ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fuq sma sensittivi ferm, speċjalment fil-kwistjoni tal-azil u l-mandat tar-rest. Dan għaliex kif tiġerajna fl-opinjoni 213 għal sħubija mal-orti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem il-orti temmen illi sabiex ma nimponux skrutinju ta' drittijiet fundamentali huwa ġustifikat propju minħabba il- fiduċa reċiproka li teżisti bejn l-istati membri u dana jiprezumi illi ikun hemm diġà ċertu livell ta' drittijiet fundamentali illi huma mħajsa madwar l-Unjoni Ewropea kollha dina s suppożizzjoni donna taħdem anke fejn ikun hemm daqsxejn evidenza li fil-fatt mhijiex korretta. U din is-suppożizzjoni taħdem anki jekk ma hemm l-ebda mekkaniżmu effettiv għal protezzjoni u nfurzar ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea għaliex artiklu 7 ta' TEU huwa ta' natura politika wis u għatmantuża. It-tieni problema li nsemmu fir-rapport li hija forsi aktar relevanti għal dan il-kumitat hija li ċ-ċittadini fil-fatt għandhom aspettattiva. Aspettattiva illi id-drittijiet fondamentali jiġu imħajsa mill-Unjoni Ewropea. Diffiċli ħafna li wieħed jispjega li xaħat illi qed jinkistru l-drittijiet fondamentali tiegħu illi il-karta ma tapplikax għalih diffiċli ħafna wkoll tispjega kif il-karta u l-konvenzjoni u drittijiet nazzjonali jinteraġixxu bejniethom. Hemm problemi ċari ta' kompetenza hawnhekk, imma naħseb illi iċ-ċittadini għandhom dritt għandhom aspettattiva leġittimanzi li jaraw id-drittijiet tagħhom imħarsa. Jiena analizzajt xi wħud mill-petizzjonijiet li rċieva l-Kumitat. Biex nara anke jekk it-tweġiba tal-Kummissjoni kienet ġustifikata fid-dawl tal-każistika eżistenti. Jiena dawn il-petizzjonijiet samtom fi tliet gruppi. L-ewwel possibilment l-akbar grupp. Rajna fejn ma kien hemm lebda rabta evidenti mal-liġi Ewropea u bosta petizzjonijiet hawnhekk kienu jikkonċernaw il-kwistjoni ta' tilbin familjari fuq livell transkonfinali speċjalment fejn jidħlu tfal. Għalek, forsi wieħed ta' min jaħseb jekk is-sistema ix qed taħdem hekk kif inhi. Imma fis-sistema hekk kif inhi dawn il-każijiet ma jagħtu l-ebda indikazzjoni li fil-fatt il-karta tista' b'xi mod tapplika jew li tagħti xi drittijiet addizzjonali eh, li petizzjonanti permezz tal-liġi Ewropea. Kien hemm żewġ każijiet fejn rajt li potenzjalment jista' jkun hemm konnessjoni mal-Unjoni Ewropea, bil-leġiżlazzjoni Ewropea. Wieħed minnhom kien każ ovvju li ħor forsi wieħed jista' jargumenta din ir-rabta. Dan il-każ li wieħed jista' jargumenta r-rabta kien ċittadin fejn li għadha minn stat membru għal ieħor marret lura fl-istati membru tagħha kellha tarbija permezz ta' l-IVF u sabet illi il-, il raġel li kalla qabel tpoġġa fuq iċ-ċertifikat ta' twelli ta' volja ma kellu xejn x'jaqsam ma' tarbija. Naħseb li wieħed seta' jargumenta hawnhekk li hemm konnessjoni Ewropea volja għal-Kummissjoni kienet tkun paġ biċċa xogħol diffiċli. Dejjem kieku sakemm ma jkunx hemm ukoll deċiżjoni preliminari minħata l-Istati Membri. Tieni każ kien relatat mal bejlaw tal-Greċja u ir-regoli imposti bħala riżultat tal-bailout hawnhekk il-Kummissjoni sempliċement qalet illi la nafu dawn il-bailout ridu jiġu organizzati barra mill-qafas ta' trattati, allura ma kienx hemm lok għal karta l-applikazzjoni tal-karta u jiena ma naqbel xejn ma dan għaliex naħseb illi l-istituzzjonijiet Ewropej dejjem huma marbuta mill-karta. Forse nista' saqsi kummissjoni x'jaħsbu dwar l-imġiba tagħhom. Imbagħad kien hemm każijiet li kellhom xi qasmu mal-ksur tal- prinċipji fondatorji ġifiri demokrazija l-istat ta' dritt dawk il-prinċipji illi huma mniżla f'artiklu 2 tat-TEU. Tistgħu taraw hemmhekk illi għaċ-ċittadin dina hija frustranti ħafna għaliex Artiklu 7 ma jistax jiġi attivat minn ċittadin u jekk dan ma jiġix attivat m'hemmx mod kif stat membri jista' jiġi meqjus akkontabli, responsabli mill-ksur ta' dawn il-prinċipju. Din hija l-ikbar sfida għalija. il fat li għandek il-karta, għandek artiklu 267, imma ma tantx hemm x'tagħmel fil-każ li l-Istat Membru jikser il-prinċipju illi hija mibnija fuqhom l-Unjoni. Apart il-każ tal-Unjoni il każ tal bailout fejn jiena kifat ma naqbilx ma tweġiba tal-Kommissjoni. Tweġiba qasira ħafna mill-rajt ukoll. Inħoss illi mod ġenerali l-approċ tal-Kommissjoni kien ġustifikat ġifiri bħala kwestjoni ta' l-izviluppi eżistenti tal-kazistika dana kollu meċċa skont id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rapport jikkonkludi mbagħad billi jorbot dawn it-temi differenti speċjalment in-nuqqas ta' inforzabilità tal-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Kif ukoll il każista tal-Qorti tal-Ġustizzja viżavi artiklu 51. L-ewwel nett jgħid kif id-drittijiet fundamentali għandhom jitqisu bħala ħaġa fihom infushom anke fiħda l-Unjoni Ewropea stess jistaw waslu wkoll għal funzjonament korrett ta' suq intern għal għax inti jekk ikollok il-possibilità li tinforza ir-regoli dan huwa importanti ħafna l iżvilupp u tisħiħ tas-swieq b'mod ġenerali. Ma naħsibx però li l-qorti għandha raġun taħseb li d-drittijiet fundamentali u l-karta japplikaw għal liġijiet nazzjonali sakemm dawna huma meħtieġa għal finijiet ta' l-Unjoni Ewropea jew inkella għal daqshekk biss. F'każijiet ta' koordinazzjoni, naħseb illi l-qorti għandha terġa' iżaq xej l-approċċ tagħha referenza pendenzi riċenti fuq l-AW illi titlob eżattament din il ħagġa staqsi din il-mistoqsija. U jiena naħseb illi l-idea illi qed ngħixu f'dina l-Unjoni tan sabiħa fejn l-Istati Membri dejjem jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għax ħaġa sabiħa ħafna iżda li mhix dejjem preċiża u s U kieku l-qorti titlob illi anke l-istati membri illi qed jirċivu fil-każ tal-EIW Dublin iridu jgarantixxu drittijiet fundamentali. Naħseb illi l-istrument ikun imxejjen għaliex ikun f'konflitt b'mod dirett. u to create. Ek naħseb illi aħna nkunu nistaw noħolqu din l-imbutatura għall-istati membri kif ukoll l-Unjoni Ewropea sabiex jimxu ħarsu din il-problema ta' drittijiet fundamentali kif rajna anka fil-kwistjoni tal-azil din hija xi ħaġa inkwetanti ħafna il-fatt ta' kif il-liġi tal-Unjoni Ewropea qiegħda tnaqqas mis-saħħa ta' drittijiet fundamentali. Dwar il-każijiet ta' ċittadinanza, għal darbohra naħseb hemmhekk hemm każ għaddej ħajħroġ din il-ġimgħa naraw se jiġri fil-qorti. L-idea hija illi irrid ikollok assigurazzjoni tal-saħħa tajba mm, fl-Unjoni Ewropea u eh, fuq livell kostituzzjonali din hija ħaġa ta' problema. U qed nitkellmu fuq eh, kazistika ta' 40 sena fil-orti tal-ġustizzja anka fuq il-każ ta' tielet ċittadinanza u għalhekk eh, ikun hemm bżonn ta' interpretazzjoni kostituzzjonali kif kien il-kas ħames jew sitt snin ilu. Dak kollox min-naħa tiegħi. Grazzi ħafna. Thank you indeed. <clears throat> I also the impact. Grazie ħafna. Aħna pala membri ta' Peti qed naraw aktar l-effetti tal-Karta tal-Unjoni Ewropea ġittijiet fundamentali marrabta tal-liġi Ewropea u naħseb l-aspettattivi ta' ċittadini immur li l-in mill-interpretazzjoni stretta tal-karta anka f'każijiet ta' diskriminazzjoni, jew il-protezzjoni ta' ċertu minoranzi. il kas huwa li naraw jekk nistgħux nieħu l-aspettattivi u kif. Ir-riżultati ta' dan is-smieħ forsi jista' jagħtina aktar appoġġ meta nħarsu lejn il-petizzjonijiet fil-qasam ta' drittijiet fundamentali. Issa, sinjuri, jiena għandi eh, l-onor li, li nipprezenta il-kellima distinti tagħna il kelima għandhom 10 minuti sabiex eh, jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom u jekk iġabkom irrispettaw dan il-ħin. Mbagħad se jkun hemm eh, sezzjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Għalhekk niftaħ dan l-ewwel panel fejn nisimgħu l-opinjonijiet ta' akademiċi differenti fuq il din il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ħanibdew mis-sitwazzjoni qabel tħul fis-seħ tal-din il-karta. Ħanħarsu lejn l-applikazzjoni tal-karta fl-istati membri u ħanifokaw fuq l-applikazzjoni tagħha fuq livell eh, domestiku. Lan huwa li nħarsu lejn il-protezzjoni li tiġi offruta li ċittadini skont artiklu 51 f'dan il-proċess. Issa, Jiena nitlob l-professur Alice Muir li eh, hija professur assoċjata tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-Università ta' Maastricht. Thank you. Thank you very much. Uh, good morning to all of you. Grazzi ħafna l-odwa tajba lil kulħadd, Signora President u l-membri kollha tal-Kumitat. Jiena ġejt mitluba biex nirrifletti fuq numru ta' mistoqsijiet illi nbatu lili dwar l-isfond tal- tal- tal-karta il-liġi tal-Unjoni Ewropea u punti speċifiċi ta' artiklu 51. Qabel ma nibda niddiskuti dawn il-punti bħala arrija preliminari biex nkompli ma dak li għalet il-professur Spaventa Din il-kwistjoni importanti ħafna mhux biss għall-ċittadini Ewropej ma dawk kollha li huma affettwati mill-karta. Aħna na tendenza li narbtu din il-karta ma' ċittadini Ewropej biss, imma fil-verità tapplika għal kull min jiġi affettwat anka ma' liġi tal-Unjoni Ewropea. Mela, jina l-ewwel sanati idea tal-karta ta' diritti fundamentali fl-Unjoni Ewropea tikom idea sfond jessa biex jien kun nistan nwieġeb il-mistoqsijiet speċifiċi fit-tieni parti tal-preżentazzjoni tal-preżentazzjoni tiegħi. Jiena ġejt mitluba li nirrifletti fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali qabel idħul fis ta' Trattat ta' Lisbona. Punt li xtaqt eh, nitkellem dwaru kien illi il mentali kienu għedin emmek qabel it-trattat ta' tal-Lisbona. Kienem kazijiet mill-Ort ta' Ġustizja Ewropea fejn il-ġitit fundamentali ġiet eh, minħabba il-liġi tal-Unjoni Ewropea u liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi qabel il-liġi nazzjonali u minħabba din l-ordni legali ġdida ġiet deċiża il-istituzzjonijiet Ewropej ta' dak iż-żmien se jimxu ma' drittijiet fundamentali kif ukoll l-istati membri jagħmlu hekk. Meta jkun hemm meta titluġi tal-Kumità Ewropea. Allura din mhijiex ħaġa ġdida ma ġietx maħluqa mill-Trattat tal-Lisbona ilha dejjal ħafna iktar żmien u daħlet kważi mm, mod differenti għaliex eh, kien dan kien żvilupp eh, eh, meħtieġ sabiex ikun hemm il-protezzjoni għal ċittadini flimkien mal-integrazzjoni ekonomika. Dawn ġew żviluppati b'mod komplikat hemm ħafna riżorsi għal protezzjoni ta' drittijiet fundamentali sa għandna karta illi hija vinkolanti. Mbagħad qabel kellna ċertu prinċipi ġenerali tal-liġi tal-Unjoni illi imbnew matul is-snin u li għadhom għaddejjin jaħdmu mal-karta U din il-stampa komplikata għana kolla konvenzjoni ta' tal-ġisma uda, għadġittijiet fundamentali, illi timxie mal prinċipju kol tal-liġi tal-Unjoni. Allura, dawn il-sorsi kolla ta' drittijiet fundamentali għanna nżammum f'moħna. Aħna unnek maħnġu ġed nitkelmu bis fuq l-ambitu tal-karta, imma anka l-ambitu tal-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali in ġenerali. Issa, għaliex ehm, din is-sistema saret wara l kunti U ehm, l komunità Ewropea dak iż-żmien ma kienx organizzazzjoni ta' ġrittijiet fundamentali, ġrittijiet fundamentali ma kienx il-mandat ewlieni tal-komunità tal-komunità Ewropea. U għalek fil-fat eh, dawn il-ġitti fundamentali kien kellhom storja daċin komplikata fl-Unjoni Ewropea. Il-karta fil-fat ma tbiddilx din l-osservazzjoni iva għanna karta li għavinkolanti u eh, tagħti lista ta' drittijiet iktar viżibbli fl-ordni tal-Unjoni. Imma xorta waħda Ma tbiddilx il-fatt li drittijiet fondamentali mhumiex mhumiex il-qalba tal-an tal-integrazzjoni Ewropea. Forsi li drittijiet fondamentali llum qed jieħdu ehm, post aktar prominenti fl-integrazzjoni u l-integrazzjoni anka tistenna ċertu protezzjoni drittijiet fundamentali imma il-mandat politiku tal-istituzzjonijiet pala għana u lini jibqa' numru ta' politiki li jiddefinixxu trazzat. Hemm ċerti politiki li huma ta' drittijiet fundamentali, pereżempju kontra diskriminazzjoni jew protezzjoni ta' dejta, imma m'hemmx mandat ta' drittijiet fundamentali sħiħ fil-politika ta' drittijiet fundamentali. <clears throat> Dan irid ngħidu il-karta ma kellix impatt? Le, anzi, kellha ħafna impatt hija ta', ta enfasi ta' ġittiet mentali u anka l-kontenut tagħhom u tal l-istituzzjonijiet, iċ-ċittadini u atturi differenti sabiex jiżviluppaw dawn id-drittijiet fundamentali. U din xi ħaġa li aħna naħna nilqawha Fil-prattika jġifiri l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Stati membri irridu jimxu ma dawn fundamentali meta jgħadu fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jimin se nidħol fil-kazistika kif ġiet prezentata ġiġa minn Professur Spaventa. Fil-snin li għaddew, l-istati membri ġdi jimxu mad drittijiet fundamentali meta jaħdmu taħt l-ambitu tal-liġi tal-Unjoni. Din nsibu anka fil-artiklu 50 tal-karta, kif diġi teġiżja mill-qorti, qabel testa tal-Lisbona. Ġifir qabel ma nitfa fid-dettalji ta' każijiet speċifiċi naħseb artiklu 51 u l-ambitu tal-protezzjoni tal ġurtijiet fundamentali hija xi ħaġa koerenti wkoll ma' dak illi kien jeżista qabel dak li kien hemm fil-karta ġi vinkolanti irċivejt eh, kommenti mill-komitat u anka minn dak li smena minn il-professor Paventa naħseb mod ġenerali l-Kummissjoni il-tweġibiet tal-Kummissjoni jimxu ħafna ma' l-liġi tal-Unjoni. Qabel ma ngħaddi għal mistoqsijiet speċifiċi li ġejt mitluba nwieġeb, nixtieq kena fuq relevanza tal-karta għal istati membri fuq livell fuq livell intern. Aħna rridu niżguraw li kunem protezzjoni u anka konformità mal-liġi tal-Unjoni fl-Istati membri, l-entitajiet, l-uffiċċji, l-aġenziji u minn din il-perspettiva kien hemm numru ta' każijiet partikolari l-drittijiet Digitali, tista' biex insemmi ftit u aħna rridu niftakru illi għalkemm forsi kien hemm ċertu diżappunti, kien hemm ukoll ħafna kisbiet li ma nix insewhom. Fuq livell aktar tekniku, inti tlabtni inwieġeb x'kien ir-renoment tal-artiklu 51 tal din il-karta. Nasab l artiklu 51 kien disinjat eh, li nimxu ma l-status quo, iġifiri nejdu bitċar li l-Unjoni Ewropea miex emmek pala eh, organizzazzjoni ta' drittijiet fundamentali hija organizzazzjoni li tirrispetta drittijiet fundamentali. Għalhekk l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri meta jaħdmu bħala aġenti tal-Unjoni Ewropea ħajjimxu ma' drittijiet fundamentali, iva. Imma m'hemmx kompetenza sħiħa dwar drittijiet fundamentali mill-Istati Membri, artiklu 51 jikkonferma dak li ġi żviluppat matul is-snin mill-bidunet tal-proċess ta' integrazzjoni tal-Ewropa. Issa, x'kienet ir-relazzjoni tal-artiklu 51 flimkien mal-artiklu 6 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea? Artiklu 6 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea jagħti effett vinkolanti tal-karta u jgħid li l-Unjoni l-Unjoni tkun iktar olja mill l-CHR. Dawn huma sorsi li intużaw biex jipproteġu id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Meta nħarsu lejn kemm l-artiklu 6 jiċara l-funzjoni ta' drittijiet eh, li jaħdmu fl-ordni tal-Unjoni, din il-funzjoni ma tinbidix. Taħdem bl-istess mod f'artiklu 50 u artiklu 6 li l-Unjoni Ewropea miex organizzazzjoni ta' drittijiet fundamentali u is seta li t-izviluppa drittijiet fundamentali imma hija eh, istituzzjoni u li stati membri ħajjimxu ma' dawn id-drittijiet fundamentali. F'artiklu 60 u artiklu 51 jisam jirrepetu lil xurxin dwar il-funzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Fil-deċiżjoni li tieħdet rajna illi memx, memx differenzi bejn, bejn, bejn iż-żewġ bejn iż-żewġ gwidi, le. Issa nixtieq nħares lejn eh, ċertu elementi illi nixtieq niddiskuti llum. Tagħmel differenza jekk inħassru artiklu 50 mill-karta jien ma naħsibx. L-ewwel ħaġa artiklu 51 ħafna drabi jirrepeti artiklu 6 ta' teu Għalek, aħna ħajkonna bżon ta' sqarrijiet aktar b'saħħithom ehm, politiċi. Għalix, raġuni għalix mandiġ l-Unjoni Ewropea, għalix għalix l-Unjoni Ewropea mandiġ iktar setat, nistaw naraw anka f'artiklu wieħed wieħed ta' TFU dan huwa parti mill-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea jekk din iridu nbidluha mela allura aħna qed nitlu dibattitu ħafna ikbar politiku Imma din tmur l-lin iktar mill sempliciment ikun hemm diskussjoni teknika fuq li neħu artiklu 50 tal tal-CFU. Għanna bidlu l-mandat? Ma nafx jekk il-proċess tal-integrazzjoni tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea hi xi ħaġa li nixtiequ. Id-drittijiet fundamentali huma politiċi jistgħu jaqdu u anke jkissru jista' jkun hemm ħafna għażliet li jistgħu jsiru aħjar fuq livell intern. Imbagħad minnaħa l-oħra eh, jista' jsir titjib ta' drittijiet fundamentali skont il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, iva da żgur naħseb anka professur eh, il-professur Spaventa wkoll għalet għalet dan mod ċar għatem ħafna xogħol li sta jsir fil-liġi tal-Unjoni kemm fuq livell ġudizzjarju, l-interpretazzjoni tal-liġijiet eżistenti u anka fuq livell politiku billi kon strumenti leġislattivi u anka metodi ta' soft laws pereżempju. U element illi jiena bessib li nerġa' mmur lura li fid-dibattitu llum huma kwistjonijiet ta' tanfurċar li naħseb nistgħu nkomplu naħdmu fuqhom. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, professur. Issa jena nixtieq naddi l-kelma lil Dr. Austin Benġini li huwa l-kap ta' Dipartiment tal-Liġi Pubblika fl-Università ta' Malta. I thank the chair for giving me the opportunity. Grazzi President tal tajni l-opportunità l-indirizza il-membri ta' dan il-Kumitat. Jiena kien deċidi fuq xi ħajkun interventijaj f'din il-laqa. Mistoqsija dwar jekk nistawx inħallu aċċess mhux kwalifikat għal petizzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-Parlament hija l-intenzjoni tiegħi illi nadotta approċċ pratiku għal mistoqsija li marbuta ma' din it-tema ta' din il-laqa. Ma jridx ikun hemm kwalifika għal kwalunkwe protezzjoni fil-Parlament sabiex ikun hemm il-standard li l-petizzjonant jirrikonoxxi. U ma jridx ikun ehm, interess dirett minn dak li qed li jelmenta. Artiklu 4 tal-CFU tal jagħti ċittadini tal-Unjoni u anka persuna naturali eh, l-opportunità li parteċipa fil-parlament li jibgħatu petizzjoni lill-Parlament. Allura din hija dan huwa dritt fundamentali, Dan huwa dritt li ġej mill-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Issa, l-inklużjoni ta' dritt tal-petizzjoni jimplika illi l-Parlament Ewropew jista jiġi konsidrat pala il-protettur ta' ċittadini residenti tal-Unjoni Ewropea. Dan jimplika wkoll li ċittadini residenti tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom id-dritt illi l-petizzjoni tagħhom tiġi konsidrata. Is-suġġett li nixtieq niddiskutu hawnhekk jiġifieri li nħarsu lejn tħassib ta' ċittadini b'mod serju skont il-CFU e dan ifisser li aħna rridu nindirizzaw kemm il-limitazzjonijiet li iwaqfu id-dritt tal-petizzjoni li mbagħad tinbidel fatt politiku. Jiġifieri petizzjoni l-ewwel ħaġa mhux biss titirreferi għall l-azzjoni tal-Unjoni imma anka il-petizzjonant trid ikollu ehm, interess dirett. Il-fatt illi il-karta ehm, tirrikonoxxi l petizzjonijiet bħala dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandhom jimxu ma' din il-konsegwenza jiġifieri li li li tipprova li kollok ehm, eh, interess dirett jekk ta' diffiċli Anke fil-każ tal ta' deċiżjoni li tieħdet aħna rajna illi irridu nikkonsidraw l-aspettativi ta' ċittadini. Dana ma jfissirx li l petizzjonant dejjem irrid juri interess personali fil-kontenut tal-petizzjoni. Għalkemm dan it-tip ta' interess bil-forsi kun qed jaffettwa l ċittadini b'mod dirett. Anka nitkellmu fuq trasplanti ehm, tal-organi u anka situazzjonijiet oħrajn, għad nitkellmu fuq l-1994. Ija ċara illi eh, f'artiklu 24 ta' CFU ta' CFU eh, il-persuni fl-Unjoni Ewropea għandhom dritt għall aċċess li batu petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew dejjem jekk il-kwistjonijiet jaffettwawhom u jimxu taħt il-żazzjoni ehm, tal-Unjoni Ewropea. Anka meta wieħed jenalizza id-dritt tal-petizzjoni fl-istati membri, ċerta waħda hemm ċertu limitazzjonijiet dok il-pajjiżi li għandhom id-dritt ta' petizzjoni. Per eżempju, fil-Parlament Nazzjonali ta' Danimarka, Greċja u Renju Unit jistgħu jisiru petizzjonijiet ehm, via l-membru tal-Parlament. Dinja xi ħaġa illi aħna nżommu f'moħħna li il-Parlament Ewropew m'għandux jiġi affettwat mill-kriterja tal-interess dirett jew il-mod ta' kif iċ ċittadini kun jixtieq jiġbet l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment anke ħaġa interessanti fil-Kostituzzjoni tal-Ġermanja. Ħarsu lejn artiklu 17 li l-persuna fl-imkien anka oħrajn jistgħu jindirizzaw u jinmentaw l-organizzazzjoni relevanti. U jekk inħarsu l il-prinċipji tal- tal-bit u l-ilmenti jidu għabmot ċar illi jistaw jisiru anke mal partijiet terzi u anka għall-interess ġenerali. Il-liġijiet jamlu ċara illi kull persuna naturali u legali li jgħix fil ġermania ħajkollu dritt ehm, bażiku li jabbat petizzjoni lill-Parlament. U din il-kapacità legali Eh, miex meħtieġa biex teżerċita dan il-ġiet tal-petizzjoni, regola numru tlieta. Anka f'dawk il-ġurisdizzjonijiet fejn il-parlamenti nazzjonali mandomx kumitat tal-petizzjonijiet pal mof il-kas tal-pajjiżi f'Malta, Jekk il-Parlament però jixtieq li jkun hemm parteċipazzjoni ikbar miċ-ċittadini u jixtieq jibdu l-attenzjoni tal-Parlament f'sitwazzjonijiet li hemm bżonn ta' investigazzjoni, ikun hemm sforz kbir sabiex jiftħu din it-tip ta' parteċipazzjoni billi ma jkunx billi ma jkunx manka interess partikolari jew dirett għal persuni konċernati. Per eżempju, hemm bosfalista fil-Parlament ta' Malta dwar il-Kumitat tal-Standards dwar kwistjonijiet li marbuta mal-moralità eh, tal-membri parlamentari. Ġifir kwalunkwe persuna tista tressa il-ment jew tiġbet l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew meta jkun hemm ċertu affarijiet li huma marbuta mal-standards etiċi ta' membru parlamentari. Dan ifisser illi il-dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea wieħed jistanka jikkonsidja sistema ibrida fejn il-prinċipju eh, ġenerali eh, ta' dritt ta' petizzjoni jikun eh, marbut ukoll mal-interess dirett sempliċement f'każijiet fejn huwa marbut anka l-Parlament Ewropew, jiġifieri fejn ikun hemm l-azzjoni fuq il-klimnina waqt sessjoni tal-Parlament. U din hija inizjattiva li qed ittieħed anke mill mill-President tal-Parlament eh, ta' Malta, Sir Speaker, fejn jitkellem anka fuq il-kwistjonijiet tal-privileġġi parlamentari u fil-fatt hawnhekk jista' jkun hemm eh, petizzjoni diretta jekk il-privileġġi tal-Parlament jiġu abbużati. Jekk eh, anka fil-każ tal-Parlament Ewropew hemm ċertu privileġġi li jaqa taħt eh, privileġġ fejn ma jkunx hemm azzjoni. Il-President tal-Parlament Malti eh, għal jista' jkunem ċertu petizzjonijiet meta jkun hemm dawn it-tip ta' abużi bekk ikun hemm aktar trasparenza u kontabilità tal-Parlament Ewropew. Il-President of the il-Speaker tal-Parlament Malti fej referi għal dritt tal petizzjoni għal meta ċittadini ħossu li eh, kienem xi ħaġa li jintqal kontrijon fil-Parlament minnajr ma jitlu fil-taħt il-privileġġi parlamentari peress li eh, kien l-intenzjoni kienet li ħarsu id-dritt li jitkellmu dan id-dritt m'għandux jiġi ambużat fil-flola l-istituzzjoni tal-Parlament. Hemm il-bżonn li ċittadini Ewropej jkunu jista' jipparteċipaw direttament fil-proċess kif jintqal fl-artiklu 10 tiju e fejn kull ċittadin kollu id-dritt li jipparteċipaw fil-ħajja demokratiku tal-Parlament Demokratika tal-Unjoni fejn inwessaw il-miżuri biex niżguraw l-gvernanza tajba u niżguraw l-partiċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, l-istituzzjoni tal-Unjoni, l-awtoritajiet, l-uffiċċji u aġenziji illi se jwettqu xogħol tagħhom kemm jista' jkun bil-miftuħ. Hawnhekk qed nirreferi għall-artiklu 15 tat-TFU e dritt fondamentali jizet imwessa u ikbar biex ikonna dan drittijiet fuq il-level nazjonali u fuq il-level tal-parlament ipoġġi ċittadin f'din l-ideali Ewropea. Dawn huma xi ftit ħsibijiet minn għandi li jiena xtaqt nasa mal-parċipanti ta' dan din il-laqa fi żmien li kelli biex nitkellem fil-ħin li kelli u nittama li din kontribuzzjoni ehm, kienet kien fija valur f'dan il-proċess tant importanti. Jiena nixbet l-attenzjoni u kon għasat li l-access tal-xol tal-komitat tal-komitat mux sekk faċli għal-membri tal-Unjoni Ewropea jiena varji okkazjonijiet jiena tlab tal-informazzjoni dwar il-petizjonijiet li ma kienu ammissibli u li ma le u l-istatistika li natawna kienu ta' natura ġenerali. Malta eh, dejjem fost l-oħrajn. Għandek il-pajizi u l-enin li jiġu klassifikati u fejn għandek il-kwantitajiet numeriċi jiġviri pajizzar ta' 400.000 ma, ma, ma japplikawiex illum laqas tistaw nitkellmu dwar il-pajjiżi żgħar, id-dritti tal-petizzjoni tal-pajjiżi żgħar. Mela jiena eh, permettu li neħu din il- eh, din l-opportunità biex nitlob li l pajjiżi dawk li ma tantx ikollhom petizzjonijiet qudiem l-Unjoni Ewropea nataw statistika iżjed dettaljata u mhux biss taħt l-oħrajn. Nirringrazzjakom il-koll u nittama li il-dibattitu jagħti il-frott. Grazzi ħafna. kont interessanti ħafna. Issa stanati l-kelma l-dottor Andras Jacob, direttur tal-Istitut tal-Studji Legali eh, tal-Akademija Ungerita tal-Scienzi f'Budapest u eh, fellow xampeta fil-Istitut ta' Max Planck fil-Liġi eh, Pubbliku Komparattiv u Liġi Internazzjonali f'Heidelberg tista' titkellem eh, eh, grazzi ħafna grazzi għall istedina mela jiena se nitkellem ftit fuq l-applikazzjoni tal-Karta tal-Unjoni Ewropea mill-rati nazzjonali f'każijiet domestiċi biss. L-ewwel iridu niċċaraw differenza bażika bejn il-metodi tal-infurzar legali u uh, u ta' ġudikatura jekk nixtiequ niżviluppaw il-metodu tajjeb tal-valuri bażiċi tal artiklu 2 ta' trattat ma nistawx eh, nafdaw l-infurzar politika mhux għax il-politiċi u maħzina iżda dawn il-metodi politiċi jkunu eh, opportunistiċi jekk trid toqgħod fuq is-sistema irrid ikollok sistema tal-rati fejn m'hemmx diskriminazzjoni u m'hemmx Eh, problemi ta' burokrazija. Il-libertajiet huma essenzjali fil-liġi kostituzzjonali huma eh, ma nistawx nafdaw il-politiċi għandna kwistjonijiet fejn l-imħalfin jistgħu jinforzaw id-drittijiet. U kwistjonijiet li issemmaw dan l-aħħar fl-Ewropa kif nistgħu nħarsu l-istat ta' dritt bħall-artiklu 7 dan mhuwiex operattiv fil-prattika fil-fatt u ir-regola ta' dialogi li ġew diskussi dawn l-aħħar ibatu minn din il-problema fil-fatt. Kif nistgħu niżviluppaw l-metodu tal-inforzar uh, legali dak huwa il-punt tal-lum l-artiklu 51 paragrafu 1 tal-Karta tad ġittijiet fundamentali dan jgħidilna li biss fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea il-karta tapplika. Għanna tlet implementazzjonijiet ta' din il-sentenza, jiġifieri interpretazzjoni ehm, ristretta ħafna, stretta ħafna, illi taqbel ma' test iżda żguri li tmur kontra l-intenzjoni ta' min kienet jabbozza. Ehm, tfassil sfortunata fil-fatt kien hemm min għalu li ekk għandu ikun, iżda dawna kienu f'minoranza. U għonek għandek eh, sottotitoli differenti fl-interpretazzjoni fit-tfassil tal-liġijiet u nafu hawnhekk tibdil differenti u anke fl-ewwel rapport dwar l-isfumaturi differenti tal-interpretazzjoni illi intwaraw. Għanna tip ta' interpretazzjoni illi naħseb li huwa iżjed promettenti u għanna żewġ suġġerimenti fil-literatura dwar dan. L-ewwel net. Il-suġġeriment ta' River Zorlanger illi ġi żviluppat, eh, naħseb illi eh, il-persuna li żviluppat l-idea kien mistieden hawnhekk iżda ma setax ikun hawnhekk fostna llum eh, u jgħid li l-karta tal-drittijiet fondamentali għandha tiġi applikata f'kull każ abbażi ta' ċittadinanza Ewropej jekk ikun hemm falliment sistemiku fl-istat membru. Suġġeriment interessanti ħafna ġi publikat fil-Market fil Law Review ġi kritikat għal diversi raġunijiet l-ewwel net għax bażikament dana huwa eżerċizzju biex salva s-sitwazzjoni u t-tieni mhux ċar kif nistgħu nistabilixxu il-falliment sistemiku. Da suġġeriment wieħed it-tieni suġġeriment li huwa punt tiegħi li jiena se nitkellem dwaru fit tmien minuti li ġejjin. Suġġeriment tiegħi li jkun interpretazzjoni kreattiva tal-artiklu 51 li applika l-applikabilità sħiħa tal-karta fil-każijiet domestiċi fil qudiem rati fun rati domestiċi anki jekk m'hemmx Eh, ksur ta' ġitti tal-bniedem fuq il-livell domestiku. Dana xiġri hawnhekk xifisser. Bażikament għandna supremezija tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u il reviżjoni taħt il-rati l-Europa tal-applikazzjoni dina tista' tiġi ehm, assigurata primarjament fil-proċedura interna. Il-konsekwenza ta' din tkun it-twaqif tal-komunità ta' ġittijiet fundamentali ta' għaqda morali jiena ma naqbilx ma ma l-ewwel preżentazzjoni jew eh, nasab li dan huwa l-ewwel mandati tal-Unjoni Ewropea li tippromovi l-demokrazija d-drittijiet fondamentali u l-istat ta' dritt. Dina tinsab fit-trattati kif ukoll fil preambulu għandha l-artikolu 2, l-artikolu 7 u bekk ma naqbilx magħha. Naħseb illi dan jkun metodu iżjed effiċenti biex ninforzaw dawn il-valuri. Mela jiena smajt suġġerimenti illi dawk l-istati membri fejn dawn il-valuri bażiċi mumiex rispettati dawn għandhom jiġu esklużi mill-Unjoni Ewropea dika hija ħaġa tal-waħx għalija għax dan jfisser li nħallu warajna dawk illi e, illi m'għandhomx illi għandu gvern li mhux qed jikkonforma ma' ċerti standards. Ovvjament tista' tajt li għadeja tajba iżda għandek bżonn ta' eh, loġika ta' dottrina iżjed fil-fond, iżjed preċiża. Kif tista' twassal għall-applikazzjoni tal-artiklu 51 żewġ eh, possibilitajiet għandek fil-kodba waħda permezz ta' ċittadinanza tal-Unjoni li semmet fil-suġġeriment tal versolinga iżda iżjed eh, dan l-aħħar minn Sanchez fil-European Law Journal għandek is-suġġerimenti li tieħed li ċittadinanza tal-Unjoni tista' twassal in ġenerali għall-artiklu 51 wieħed tal-applikazzjoni tiegħu għax la darba inti tkun ċittadin Ewropew bekk il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea japplikaw għalik. Dik hija waħda possibilità, u mbagħad possibilità oħra taħt l-artiklu 2 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropej tuża l-formula taħt Okabek Fansen jekk eh, jista' japplika direttament il-liġi Ewropea fl-artiklu 2 għandek il-ksur kollu tad-drittijiet tal-bniedem jista' jwassal għall-applikazzjoni għall-artiklu 51 wieħed il għaliex għana naplikaw, ninterpretaw wieħed għamsin wieħed dan il mot Bekk ninforzaw il-valuri bażiċi mingħajr ma jkun hemm konflitt dirett bejn l-Unjoni Ewropea fiha nifisa nifisaw l-Istati Membri għax l-istruttura tal-konflitt f'dan il-każ tkun konflitt bejn Stat Membru, il-qorti tal-Istat Membru u um, il-gvern tal-Istat Membru. Jiġifieri mhux bejn Brussellu, Lussemburgu u Stat Membru, iżda fl-Istat Membru stess. Dana aħjar għax bekk ma tippermettix li kollok argumenti kontra l-Ewropa f'dan il-konflitti. U bat il-modifika formali tal-artiklu 51 li illi u talbuna biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Dina tkun ta' soluzzjoni tista' tkun ta' soluzzjoni, iżda ma naħsibx li l-kwistjoni mistoqsija jirrelevanti u laqa's hija realistika li imbidlu l-51 wieħed biex inwessaw l-ambitu tal-karta l-ewwel net u jiena provajt nispjega dan il-punt huwa diffiċli ħafna illi illi temenda jew tbiddel it-trattati u l-karta, speċjalment jekk xi stati membri huma eh, espliċitament kontra jien għandi ħafna kodba fuq dan. Uh, fuq il-ratifika ta' trattati tal-Unjoni Ewropea ma naħsibx li huwa eh, hija għażla realistika jiena ktibt karta fuq dan fuq punt relatat fuq il-parlamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma tbiddel it-trattati. Tista' terġa' tinterpreta dak li għandek, terġa' tuża li għandek, iżda mhux terġa' tikdeb it-trattati. Żgur li mhux se jaħdem. Jina prezentajt suġġeriment tiegħi f'diversi konferenzi diġà eh, dejjem ikolli l dejjem nikseb l-oġġezzjoni di mhix il-liġi mhux li si fit-trattat jew fuq fil-kasistika huwa minnu jiena naf illi il-suġġeriment interpretattiv tiegħi jimur kontra l-opinjoni ewlenija dwar l eh, liġi hawnhekk issa liġi mhix ħaġa fizika hija ħaġa li tintuża mill-rati u dak li għamlu biha. Diġà kien hemm okkażjonijiet iżda l-rati ma użawix u ma użawhomx, żgur li se jkun hemm okkażjonijiet fejn il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tista' tista' tafas fuq dan il-punt. Nasab li Madison kien liżjed uh, Eh, kas importanti eh, fil-liġi kostituzzjonali tal-Europa. Il-orti tista' tbiddel il-karta l-karta reali għal ċittadini kollha fl-Istati membri. Naf li din l-interpretazzjoni tkun kontra legam. Iżda dana ma jfissirx li tikser il-liġi illi tmur kontra l-interpretazzjoni literali u il-każijiet ewlenin jiġu definiti fil-biċċa kbira għalmenu jiġu definiti billi tmur kontra il ħsieb Il, Sakemm tasal Sa kem tasal kazistika jek tħares lejn il-kazistika ewlenija fil-rati kostituzzjonali differenti fil-kas tal- fil-Germania jew fil-bidu ta' sebajnijiet il-kas tant marruf fil-Franza fuq il-libertà tal-Assemblea Dawna imorru kontra l-sibiet ta' dawk il għolenin ta' dak iż-żmien. Jekk inti qed eh, tressaq il-sibiet tiegħek f'każ eh, inti tkun qed tiddefinixxi dan. Importanti li l-Orġi ġessi se tagħmel dan il-pass u tu u hawnhekk tuża l-awtorità morali eh, dim il-Qorti Ewropea tal-Ġittijiet Fundamentali għandha dispożizzjoni fil-Karta Iżda għanda t-referi għalija iżjed esplicitament u iżjed eh, ta' spiss għandu jkun ċar li l-autorita morali ewlenija fil-Europa, fil Strasburgu, jew li huwa l-Vatikan illum fil Strasburgu, eh, fl-opinjoni tiegħi fil Evu il-tabuż eh, morali kienu definiti mill-Vatikan u llum il-ġurnata għandna Strasburgu l-organi xandom jamlu, xinu l-parir tijaj? Mux għax saqsawni għal-parir tijaj, <laughs> jew jamlu għek issa, issa li sessa najda. Għanna nċaraw illi fl-istess waqt trid taħseb dwar il-valuri li tixtieq tippromovi u trid tissib il-kawżi dottrinali ehm, xirqa waħda hija l-ċittadinanza tal-Unjoni pereżempju l-artiklu 7. Iżet li iżet importanti xetajt il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq dan. Hija għandha il-deċiżjoni finali għax hawnhekk jiena qed nipproponi riinterpretazzjoni tal-karta mhux it-tfassil tal-liġijiet ġifieri, riinterpretazzjoni ċara tal-karta. L-organi oħra x'jistgħu jagħmlu l-istituzzjonijiet oħra il-Komissjoni x'tista' tagħmel? Tista' tagħmel xi ħaġa, tista' tagħmel affarijiet li huma rilevanti. Għandek studji tal-każijiet u anki l-analiżi statistika mill-xjenzjati eh, politika. Eric Stein, per esempio, kiteb li jekk il-Kummissjoni tirrappreżenta interpretazzjoni wiesa kontra hemm il-possibilità li l-ġustizja Ewropea mbagħad tissogra tagħmel dan il-pass għanna xi każijiet ewlenin fl-istorja tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja faħan dal pereżempju illi kienu kontra legam ukoll u dana jistgħu jsiru għax il-Kummissjoni għamlet ċara illi tirrappreżenta l-interpretazzjoni u bekk għandna każ biex il-Kummissjoni tirrappreżenta interpretazzjoni wiesa' U l-Parlament Ewropew ovvjament jista' dejjem jirressaq l-opinjoni tiegħu u l-Kummissjoni eh, tħarrisamba u għanna interpretazzjoni fuq l-interpretazzjonijiet eh, b'kuraċ li ġew aċċettati mill-Kummissjoni u mbagħad iżjed il qudiem mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Jista' jkun aspirazzjoni differenti dwar kif jista' jiġi pereżempju lealtà istituzzjonali u jew anki mekanizmi li huma magħrufin bħala revolving door pereżempju li tmur mill-Kummissjoni għall qorti u lura jiena qed ngħid li dejjem għanna argumenti biex ma namlu xej u nistaw niddiskutuh dan u bat imorru dar ma namlu xej dwaru. Iżda ma naħsibx li għanna naġiċu b'dan il-mod. Għax nistaw naraw xej rrid ċari fl-Europa fil-ħarsin ta' ġitiet tal-bnedem illi fejn dawna jitnawru il-xejra hija ċara fid-direzzjoni l-ħażina jekk ma nagħmlu xejn ma nistaw Mm, laqas tistaw najdu li provajna namlu xi ħaġa f'dan il-każ. Ovvjament, jina ma saċ niprezenta l-argumenti kollha tiegħi fuq din kwestjoni, verżjoni qasira tajtkom. Eh, għanna għandi verżjoni twila li se tiġi publikata mill-istampa tal-Oxford fl-aħħar tas-sena iżda tista' downloadja mill-socialsciences.rn.com eh, mis-search engine tal-website jekk għandkom mistoqsijiet jiena dejjem a dispożizzjoni tagħkom, sinjuri. Nirringrazzjak ħafna. U issa jiena eh, se nagħti l-kelma lil Sur Jean-Paul Jacquel, il-professur ta' fl-Università ta' Strasburg u kullet ta' firu. U jaħdem ukoll mal-Kunsil ta' Servizzi Eh, tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna, Signora President, grazie tal istidentuni Diffiċli biex nitkellem wara dawn il- dawn il-kontributi tant interessanti u mimlin bit-tama mill-kellim ta' qabli. U speċjalista fil-sens politiku tal tattip li aħna noħolmu fuqu hawnhekk biex naħolmu biex inbidlu l-affarijiet hawnhekk. Sfortunatament jiena se jkolli nerġa' kullħat kulħadd lura fid-dinja u naraw is-sitwazzjoni attwali. Irridu insaqsu nitolbu lill-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja iżjed milli jistgħu jagħtunna ma rridux li konna viżjoni ta' dizappunt dwar kollox irridu nħarsu li l izviluppi iżda ħarsu neħdu konsiderazzjoni il-realtà wkoll il-kelliema ta' qablit kienu qed joqogħdu fuq il-drittijiet tal il ta' drittijiet tal-bniedem iżda qatt eh, ebda qorti tista' tmur lilin minn dak li għandhom mill-liġijiet mill-istati membri u mill-partijiet involuti. Inkella tkun qed titlef il-mod effiċjenti biex eh, kif taħdem Mela, għanna nkunu moderati f'dak li nishtiqu. Il-karta ġietx stabilita biex tiżgura l-ħarsin ġenerali ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi dina mhix il-funzjoni tagħha. Għanna il-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u dan ifisser illi dika ma kollix raġuni biex teżisti l-funzjoni tal-karta fil-fatt kienet illi nimlew il-noqas fil- illi kien jeżisti fis-sistema minħabba il-, il non aċċessjoni għall-Unjoni għall-Konvenzjoni e u bekk eh, dan in-nuqqas kellu jimtela u dina kienet fidejn l-istituzzjonijiet li stati membri ma kienux involuti direttament biss indirettament biex jizguraw li sistema kienet konsistenti kien meħtieġ li meta l-istati membri intervjenu fil-kuntest tal-liġi tal-Unjoni bħala aġenti tal-Unjoni Ewropea ikunu jaġixxu fis-sima u bekk huma suġġetti għall-istess sistema bħal l-Unjoni. U bekk l-istati l-involviment tal-istati membri fil-karta huwa r-riżultat indirett ta' sistema żgur li ma kienx lana u leni. Barra minn hekk. Jiena kont involut fil-fassil fil ġdid tal-artiklu 51 tal-konvenzjoni jiena ħadd daħat il-formula li issemmit mill-president bil chairman il-rappresentant tal-Renju Unit minnu fih kien daħal u tkellem bil-qawwa u qal li biss l-implementazzjoni kella tkun il-formula u biex nikorreġġu nikorreġuha għal biex ikon għal konsens aħna ddeċidejna eh, fil-kummenti illi fil-kummenti tal-karta jkun referenza għall-għana l-ambitu. U di kienet għażla li l-qorti kellha tiffaċċa wkoll u wara ħafna domen u ħsieb iddeċidew illi eh, eh, fuq l-ambitu, iżda dina ma kienx l-intenzjoni tal-awturi, irridu nħarsu li kunċett, kunċetti għawnek elementi ħor li irridu nasbu dwar u koll, u kif il-qorti jett t-prova bilanċ, bilanċ li diffiċli biex t-iksbu, Jekk nikkonfermaw kompetenzi eh, skont Lisbona għanna dan l-artiklu 7 fil-karta u kol tasport protokoll partikolari speċjali. Dana kien ta' tħassib, tħassib qawwi. U l-ambitu tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni iddefinixxa l-karta bħala barra mill-kompetenza dan imur kontra l-prinċipji għax fil-karta għandna kompetenzi li huma kompetenzi tal-Istati membri u mhux tal-Unjoni. Għalhekk huwa diffiċli li taħdem fuq dan il-punt u jekk inħassru l-artiklu 51 dan jkun inutli fil-fatt għax għandna l-prinċipju tal- tal-qoti tal-kompetenzi u l-karta ta' hija barra minn dan. Mela, għal kelim ta' qabel modifikazzjoni ta' bidlat fit-trattat, dan mhux utli għax aħna ristretti mill-allokazzjoni ta' kompetenzi. Meta nħarsu lejn prinċipju tal-fiduċa reċiproka in ġenerali u rispett ta' drittijiet fondamentali, jiena inħoss li għanna nkunu konxi tal-fat li l-Orti ta' Ġustizzja miex Orti ta' ġustizja tal-bnedem il-funzjoni essenzjali miex il-ħarsin ta' ġustizja tal-bnedem din hija ħaġa li dispjaċina ħafna iżda ekku essenzjalment il-qorti hija responsabbli għall-evalwazzjoni dwar jekk il-miżuri tal-Unjoni huma validi Danna għandu xaqsa ma l-istati membri u anki biex tinterpreta trattati ma għandix laqas il-dritt li tannulla liġi nazjonali. Meta liġi nazjonali eh, tispiċċa qoddim il-qorti tal-ġustizzja, ma taħdimx fuq il-każijiet il individwali f'dan il-każ. Trid il-qorti trid tinterpreta il-liġi tal-Unjoni meta tiġi mqabla mal-liġi nazzjonali fil-kuntest tal-drittijiet fondamentali. Il-qorti tal-ġustizzja tatik interpretazzjoni ġenerali meta trid taħdem fuq każ partikolari pero ma jaħdimx fuq il-kas partikolari u bekket inħarsu lej funzjonamenti differenti, funzjonijiet differenti. U dina tispjega ġurisprudenza tal-prinċipju tal-fiduċa reċiproka. Rajna l-opinjoni tal-accessjoni tal accessjoni għal orti dinja dan huwa prinċipju kostituzzjonali fl-Unjoni u minajru se jkunem il-bżon li tarmonizza il-liġi kriminali u ċivili kif ukoll proċedurali. Mela, Iva, eh, qed naħduha bħala ovvja iżda l-qorti tkellmet dwar falliment sistemiċi, fallimenti sistemiċi tana il-ħsib tana dwar il-ċirkostanzi eccezzjonali. Il, il, u tkellmet dwar dan, anki jekk mhix intiża nistgħu ninterpretawha bħala hekk, anki jekk il-qorti ma tiddeċidix għall-individwi meta nħarsu lejn drittijiet fundamentali hija huwa l-imħallef nazzjonali li huwa responsabbli. Il-imħallef nazzjonali jrid joħroġ deċiżjoni u fideħ biex ikun konformi mal-kunċett ta' ċirkostanzi eccezzjonali. miex di miex il-ġurisprudenza ta' Strasburgu illi hija ta' problema. Għax hawnhekk qed nitkellmu dwar ċirkostanzi partikolari u drittijiet fondamentali illi jiġu applikati f'dak il-kuntest. Għanna l-prinċipju ta' ta' fiduċa reċiproka illi qed eh, illi qed titħassar fil-kunċett tal-immigrazzjoni fl-Istati membri qed e, inata parir lill-Istati u anke lill-Orġi tal-Ġustizzja biex il-qorti toħroġ analiżi moderata fuq il-kunċett tal-fiduċa reċiproka. Sistema ta' ħarsien fejn għandek diversi livelli, għawnek qed nitkellmu dwar drittijiet fondamentali, is-sistema hija diffiċli, diffiċli biex l-imħalfin u diffiċli anke l-istudenti biex jifmu sistema tant komplikata. Iżda s-sistema kif inhi llum tista tiġi interpretata u l-qorti tatna diversi modi ta', ta kif tista' tiġi interpretata. Di mhix ħaġa magħluqa il-qorti u l-viċi president eh, tal-qorti ħarsu lejn il-kwissjoni ta' drittijiet fondamentali li qed eh, li qegħdin flimkien mal-Unjoni liġi tal-Unjoni Ewropea u mhux fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Karta. tal applikazzjoni tal karta Hawnhekk qed inħarsu lejn approċ dirett. Mhux biżejt li tagħmluh dan mod indirett. Jiena tal-istess opinjoni tal-istess tal-ewwel kellima fuq dan il-punt. ħanħarsu lejn l-Istati Uniti fil-bidu tagħha kellhom l-istess problema kif għandna aħna jekk ħarsu lejn dibattiti l-kbar dwar id-dritti tal-bniedem fuq il-kwistjoni kienet dina taqa taħt il-kompetenza tal-istati u tal-federazzjoni u l-istati tal-unjoni eh, kienu jinsabu fl-istess situazzjoni kif edin aħna issa kell għanna liġi federali u l-lin minnek id-drittijiet tal-istati kif għanna eżatt għawnek għall-istati membri differenti li għandhom il-kompetenzi tagħhom għandek il-proċess tal-liġi illi ippermetta eh, illi din kwestjoni sviluppat eh, ma' żmien rajna ħafna ċaqli fl-interpretazzjonijiet li kellna jekk nieħdu pereżempju l-aħħar eh, deċiżjoni reċenti tal-2005 din hija simili għal sogla u stoda. U l-Qorti Kostituzzjonali fil-Ġermanja fid-deċiżjoni Ewropea qalet li dwar il-deċiżjoni Ewropea qalet li jekk tapplika din frigwat ta' ġitiet tal-bniedem dina se jkollu dana se impatt fuq l-identità kostituzzjonali tagħna għax il-ġitiet fondamentali jaqgħu taħt il-, -il l-artiklu wieħed liġi fondamentali aħna ma nimplementawx il-liġi tal-Unjoni f'dan il-każ u l-qorti ma mlitux dan. Dan huwa punt qawwi tal-qorti tal-ġustizzja hija tajt għandna nkunu kawti f'dan il-kuntest jekk inħarġ li kwestjoni tal-deċiżjoni Ewropea u l-fiduċa reċiproka, jekk il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma kienieċ żviluppat il-ġurisprudenza tagħha fil-kuntest tal-kuntest tad-drittijiet fondamentali u irreferiet lura kif l-Unjoni tiġi l-ewwel, il-Qorti tal-Liġi tal-Unjoni tiġi l-ewwel, il-Qorti Ewropea l-orti Ġermania għalet li l-liġi taħħa se tmur kontra il-liġi tal-Unjoni u bekk kien hemm żvilupp kellna konflitt hawnhekk. Iżda s-sitwazzjoni tista' tiżviluppa m'għandniex naqtaw qalbna, dan huwa importanti ħafna. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna lil kull min tkellem. Jina kon daqxen flessibli l-lum għax intom personalitajt importanti u prezentazzjoni li tajtu kienu tassew ħajdin. Issa però għanna daqsxejn ta' problema bil-ħin. Għanna ċans għal żewġ kommenti tlieta fi tliet minuti massimu. Iva, grazzi ta' prezentazzjoni kom juru sewa ħafna dilemmi li għanna u dimna x'ovvja li ċittadini tagħna għandhom l-aspettattiva mhux minħabba l-karta biss li apparti mis-sistema Ewropea. Imma għaliex aħna din inħarsu drittijiet fundamentali tagħhom jekk nillimitaw ruħna għal każijiet biss fejn inħallu l-qorti fidel qorti biex iwieġbu nkunu qegħdin aħna niddizappuntaw iċ-ċittadini Min banda għanna kriterji ċari għal meta stati membri applikaw il-kriterji ta' Copenhagen. Dana jgħidulna b'mod ċar ħafna x'inhuma l-prinċipji fondamentali tal-Unjoni kif għandna f'artiklu 2 u 6, speċjalment artiklu 2. Mbagħad f'daqqa waħda jissimaw li dawn il-kriterji validi biss Meta inti applikant, meta tkun membru ma jibqawx applikaw da. dina ma nistawx naċċettawa jekk iridu li ċittadini tagħna jibqaw jemnu f'din is-sistema u dan il-kumitat ta' petizzjonijiet mhix qorti aħna meta ċittadini jgħidu Ara, għanna petizzjoni, naħduha bħala petizzjoni din. U inħosni kom jien li nistanajt kollox il-sawara di prezentazzjoni għalli xintom għedin tajdu li memx limitazzjonijiet għalina mill-li nistan nifem aħna titolati illi wkoll nisimgħu liċ ċittadini meta jiġu qudiemna bitħassib tagħhom fuq il-valvazzjonijiet ta' drittijiet fundamentali. U mhux biss meta l-affarijiet ikunu marbuta ma' liġi partikolari, imma anke meta din itkellmu fuq il-rati, fuq il-libertà tal-stampa. Dana kollu għandu jiġi indirizzat mill-komitat tagħna. L-unika l-unika problema li għanna wis każijiet. Aħna irridu nħossuna sikuri biex nitrattaw dawn il-każijiet. Imma toqgħod xtejdu li tagħmel xek u tagħmel xek li l-applikanti biss iżommu mal-kriterji ta' Copenhagen. Peter Jajek jogħġbok. Grazie ħafna, President. U grazzi wkoll għal prezentazzjonijiet minnaħa tal-mistiedna tagħna, l-kellima mistiedna tagħna. Xi ħadd semma l-istudenti u intqali li diffiċli ħafna biex wieħed jifhem il-kunċett ta' kompetenz, kompetenza u poter veru fil-fatt, veru għal dan il-kumitat, veru kol għal osma oħrajn u kumitati oħra tal-Parlament. Iġifiri, xaħat għal l-Unjoni Ewropea ma kienieċ maħsuba bħala komunità ta' drittijiet fundamentali u naħseb din hija xi ħaġa illi forsi il-missirijiet fondaturi tagħna insew għaliex kienu fukati iżjed fuq Unjoni Ekonomika tista' tifhimha din ħaġa, imma idu nevolvu għal komunità bbażata fuq drittijiet fundamentali. Dan huwa work in progress bażikament. Hemm żewġ problemi fl-opinjoni tiegħi. Għanna hawnhekk x'namlu f'dak kumitat meta jaslu petizzjonijiet li namlu huwa li l-istati membri jien blokkaw sa ċertu punt ikonna rakkomandazzjonijiet insani dil l-istati membri l-affarijiet imma jisimawna b'edukazzjoni kbira mbagħad jgħidulna grazzi imma din hija kompetenza tagħna u daqshekk ibarruna. Itu logħba tal-ping pong. Eh, il-ballun sejjer lemmu law u meta um meta noqdu n-argumenta u nispiċċaw dejjem duru ċirku mbagħad bl-argumenti bejnietna u l-istati membri. Għalhekk aħna hawnhekk bħala kumitat ta' petizzjonijiet x'tgħidulna x'inhu l-parir tagħkom, kif għanna aħna naħserixxu ruħna, kif għandna nippruvaw aħna nippruvaw nejnu l istati membri nħedġu ma jamlux dana il-ħajt bejnietna. Issa, il-tweġiba probabli ħajkolla sib mod privat għaliex ma nasib li għandna ħafna ċans. Is-Sinjura Spinelli, grazie President. Jiena, xtaqt insemmi Ħaġa forsi ħażina li jista' jkun hawn f'dan il-Parlament għaliex il-Parlament huwa mamul minn parlamentari eletti mill-ċittadini u aħna għalhekk għandna eh, l-obbligu sa ċertu punt li namlu denunċja ta' dan il-konflitt illi jazisti bejn l-artiklu 2 ta' trattat u l-miri tal-Unjoni Ewropea u artiklu 51 tal-Karta. U għalek, edha f'di situazzjoni skomda jien għalix kif nara. L-Unjoni Ewropea hija Unjoni ibbażata fuq drittijiet fundamentali fl-aħħar mill-aħħar il-karta mhix qed hemmhekk biex timla l-vojt fil-konvenzjoni mhix qedemmek sempliciment għall-interpretazzjoni ta' konflitti potenzjali bejn l-Qorti Ewropea u l-Qorti Nazzjonali, imma edemmek għax iċ-ċittadini jridu sa' ċertu punt joħolqu sens ta' ċittadinanza Ewropea. U għalek interessani ħafna nkun naf anke tweġibiet Asmajna ħafna pożizzjonijiet bejn il-professuri li indirizzawna dal-ħodu. Emminux muwiex sodisfazza l-artiklu 51, għallura xinu ma tweġibiex, għadin jgħidu dawn. Anke tweġiba teknika xini għal dan kollu, jina ma nixtiex idealment nirreferi għad dibattitu li kienem fl-Stati Uniti fil-fondazzjoni. Kif semmilna u fakkarni Jean-Paul Jacquet. Il gwerra tal-Istati Uniti kienet waslet għal liġi u dritt Ewropew. Ma naħsibx li hawnhekk ħajkonna bżonn gwerra ċivili wkoll. Imma naħseb diġà għaddejja sa ċertu punt din il-gwerra. X'inti drammatika? Mela, kellna sessjoni ta' brainstorming interessanti ferna mek imma il-ħin kontrina. Għalek, Jena naddi il-kelma l-moderator li mis. But somebody would like to respond. If, if you need, but... Jek tixtiqu forsi tistaw twieġbu. Imma manna ħin xej. Is-Sinjura President tikmandajk. Ara, qed naraw waħed mill-kollegi jixtieq ħafna li t-naħt, tixtieq ħafna li tingħata tweġiba qasira, forsi kollha titla' din hija realtà ta' kuljum hawnhekk in-nies ma jkunux jistgħu jistennew ħafna jiddeħlin ħarġin, jiġifieri jekk hawn xi ħadd li jixtieq jwieġab malajr xi mistoqsijiet fl-aħħar nippruvaw imbagħad noħorġu sommarju nagħtu iktar ċans għal t-raġiba aktar dettaljata. Ovvjament, possibbli jekk il-Sinjura President iddeċidiet hekk hekk isir. Une brève remarque tout d'abord si l'Union est... Iva, comment asir asir. Jekk l-Unjoni Ewropea tkun sa ċentralizzat ma jkollniex problemi li għandna issa ma mhux hekk. Il-kas mhux hekk, allura dawna il-problemi huwa parti mir-realtà li jridu nitalmu ngħixu fiha. Hemm żewġ rimedji f'termini ta' ġittijiet fundamentali l-ewwel il bazzju limitat il-karta. Għalrax ma nużawx li l-oħra artiklu 2. U artiklu 7 wkoll li huwa relatat għaliex dan jipprovdi soluzzjoni għal uħut minn nuqqasijiet. L-ebda istituzzjoni laqas il-Parlament ma seta juża l-argument sissa għaliex hemm soluzzjoni imma ħadd ma jrid juża. Is-sinjura spaventa, ma nafx kien biġuġ bl-Inglisi jew bit-Taljan, imma għara fuq dina l-aħħar mistoqsija naħseb illi hemm sens ta' frustrazzjoni minn kulħadd, imma dawn huma kwistjonijiet politiċi. M'hemmx wis illi nistgħu nagħmlu bħala interpretazzjoni, iktar intom bħala istituzzjoni politika tridu tieħdu azzjoni. Jiena ngħix fir-Renju Unit għandi dal-privileġġ bħalissa, forsi hemm mhux għal wis, imma il-Parlament joħodha bis-serjetà l-karta meta jiġi biex jenalizza d-domandi tal-Unjoni tar-Renju Unit, il-kwalità tal-ċittadini, eċċetera. Dina l-idea. Naqbel ma' frustrazzjoni speċjalment dwar evalwazzjonijiet ma' kostituzzjonali tal-Istati membri u nifhem dwar il-problema tal-kriterji ta' Copenhagen. Dika kienet tassew problema artiklu 7 kien hemm għal dan imma mhux qed jintuża ma nafx għal fej. Ma nużawx. Forsi għax huwa politiku wes. Aħna l-avukati akademiċi nistgħu na inwessaw l-ambittu weħedna ta' drittijiet fundamentali l hemm limiti. Imma L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għandha l-vola hawnhekk imma fl-aħħar mill-aħħar li għandna bżonn hija tmexxija politika. Tmexxija politika speċjalment dwar il-ksur ta' artiklu 2. Grazzi ħafna u najdlek għandek mittas raġun. Din hija kwistjoni politika. X'inhi l-viżjoni tagħna? l-Istati Uniti kellhom il-viżjoni li kollhom stat wieħed, aħna m'għandniex viżjoni daqshekk ċara. Il-professur Jakab, Iva, mistoqsija, x'tandek tagħmel allura? Eh, għattilna, surjar, eh, tibqa tagħmel dak il qed tagħmel, aċċettaw il-petizzjonijiet indirizzawhom, iċċaraw u għamilhom ċara li intom għandkom interpretazzjoni wiesa u ittamaw li eventwalment jgħaddu l-affarijiet. Grazzi ħafna, grazzi. Tassew kienet diskussjoni interessanti. Issa, nu, sur notis, Marjas, fidejk fl-axar. Iva, jiena kompli bil-Grek. Grazzi ħafna li l-kulħadd għaddu issa għat-tieni panel. Jina l-ibta l-Grek ma nafxakkux kulħadd fil-kamra jifem il-Grek jekk le l-headphones. Mela, It-tieni panel issa. Ħankunu għadin niddiskutu issa il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. Sissa aħna konna għadin nissimaw. Il-kellima ewlenin imistidna tagħna u l-membri parlamentari. Kollox jiddependi mill-perspettiva ta' dak li jkun. Artiklu 51 ngħidu aħna u l-ewwel punt minn ħaddieħ li dan il-kumitat, il-kumitat tal-petizzjonijiet, ikkunsidra l-affarijiet anke mill-lenti tal-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea u hemm rabta bejn il-Kumitat ta' Petizzjonijiet u l-ICJ. It-tina ħaġa, aħna ma jistax ikollna parti griża, parti griża fejn id-drittijiet fondamentali ma jiġux imħarsa. Din hija il-pożizzjoni fundamentali tal-Qorti tal-Ġustizzja. Mingħajr ma l-Qorti tal-Ġustizzja taċċedi s-setat tagħha, ħalkun hemm bżonn illi nimlew dan il-vojt. Il-membri tal-Parlament Ewropew saqsew anki dwar eh, il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-Greċja u f'pajjiżi oħrajn pereżempju. Fejn hemm memorandum ta' austerità organizzati minn trojka, trojka ovvjament biex istituzzjoni waħda imma tlet istituzzjoni f'istituzzjoni waħda. U meta dawn jieħdu miżuri illi jiksru drittijiet fundamentali, allura l-Kommissjoni x'tagħmel? il-Kommissjoni mhijiex membru ta' Trojka. Allura, dan huma mistoqsijiet illi qegħdin isiru però illi ma sarux weġibiet għalihom. U il-memoranda, il-programmi ta' ġustament mhumiex liġi fl-Unjoni Ewropea mhumiex għal daqstan soġġetti għal test ta' kostituzzjonalità jew jekk mhumiex kompletament rispett mal-kajta. U din rejnija anki fis-summit ta' 18 u 19 ta' frar, ma nafx jekk rajtux il-konklużjonijiet, imma tkellimna dwar il setat ta' interpretazzjoni bl-Ingliż. Ton, għanna li t-teħdu deċizjonijiet. Clarify in this decision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 Mela. Minn dan kollu jidher ċar illi il-Konsil Lura iqajjem dana il-punt kollu ta' l-interpretazzjoni. U qiegħed jinterpreta dawn id-dispożizzjonijiet. Nemmen illi dan huwa ħaġa li għandha tiġi diskussa f'dan it-tieni panel. għanna li professur Eleanor Sharpson li hija avukat ġenerali fl ICJ u għanna u koll mħallet jifi zamnek mill orti kostituzzjonali ċeka mandiġ dubju liħa eh, jirna xilom jixtu dawl fuq din il-kwistjoni. Aħna għadin nisimaw b'attenzjoni kbira. Wara jkun hemm mistoqsijiet mill-membri. President, grazzi ta' dik l-introduzzjoni. Domt daqxajn biex insib il-ħadsa tal ex jina l-Inglis, Franċiż, Ġermanis u Taljan kom da biħem ma il-Grek ta' Omeru tijaj eh, mux tajja bizzejet sabiex jifem il-problemi ta' s-seklu 21 u diffiċli li fi kwalunkwe lingwa wieġeb għal mistoqsijiet tant intriganti illi għamilt li inti. Nibda bid-disclaimer of you. Dak kollu li għatnajt hija opinjoni personali ta' avokat ġenerali wieħed mhuwiex u ma jista' jkun il-pożizzjoni uffiċjali kollettiva ta' l-ECJ. Tal-Avokat Ġenerali għandi l-privileġġ u l-libertà għaliex jiena indipendenti illi kultant nesplora id-dejat u alternativi potenzjali u dawn nasibuhom fl-opinjoni tiegħi kultant il-qorti s-segwi dak li najt jiena kultant le. It-tieni punt. Is-CJEU ħa jinterpreta test leġislattiv illi jeżisti issa u mhux test leġislattiv illi jista' jeżisti il-qoddim. Għal daqstant, membri tal-qorti b'mod individwali u kollettiv huma biex ngħidlek pre-programmati li jkunu daqsxejn kawti fl-ingaġġar fil-eżerċizzi ta' eh, ta' tbassir tal-futur. It-tielet punt isegwi mit-tieni punt. ħaġa ovvja li l-qorti titrata każijiet li jittalaw qudiemu ma tmurx tfittex il-każijiet, ma tmurx forsi laqas tfittex il-problemi u laqas ma tażel li ma huma l-każijiet illi tikkunsidra. Għalhekk, hija differenti ħafna minn per eżempju il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti li għandha seta tikkontrolla x'każijiet tikkonsidra aħna le, aħna eh, każijiet li jittella qudiemna irridu nikkonsidrawhom. Għal dan ir-raġunijiet, il-ġurisprudenza li ġiet analizzata sa issa tirrifletti aspetti partikolari ta' problemi illi tresqu qudiem il-qorti ma' titrattax neċessarjament il-kustjonijiet kollha interessanti relatati mal-ambitu rwol l-applikazzjoni tal-karta. L-aħħar punt u possibilment l-iktar punt importanti li nista' nagħmel bħala preambolu huwa jiena ili 10 snin il-qorti issa bħala avukat ġenerali. Sa fejna fjena il-qorti la għanda agenda l-agenda federalista u laqas non federalista u laqas ma għanda program leġislattiv u ma għanda eh, mandiċ għalfej kolla la wahda u laqas l-oħra xija qorti tal-liġi u dawna importanti ħafna importanti li namela ċara qabel ma nejt xaħġoħra. Ħanna id-daqxejn dwar kif wasalna sa fej wasalna, mandi xalfej najt ħafna għalix il-professur spaventa fakritna fl-evoluzzjoni tal-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-IEC, fl-IC u fil-EU. Umbat ukoll bil-kostituzzjonalizzazzjoni ta' dajna il-kajta ta' protezzjoni il-prinċipji fondamentali li ġew żviluppati mill-qorti fil-ġurisprudenza tagħha qabel il-karta għadhom jeżistu u għadhom magħna. It-tieni punt huwa punt importanti. Meta il-karta ġiet elevata minn um, soft law liġi mhux vinkolanti għal liġi vinkolanti tal-istess status ta' ċattati dan ġi bilanċjal b'indikazzjoni soda minn naħa tal-istati membri kif fakkajtna inti sinjura President l-introduzzjoni tiegħek u kif il-professur ġakke għal ukoll kien bilanċjat minn indikazzjoni soda minn naħa tal-istati membri li dan ma kellux ikun akkumpanjat minn competence creep. Għalek, artiklu 6.1 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid ċarament illi dispożizzjonijiet tal-karta m'għandhomx jestendu blebda mod il-kompetenzi ta' l-Unjoni hekk kif definita mit-trattati. Nista' ngħid illi jiena naqbel mal-kollima l skelmu qabli illi il- l-emenda ta', ta artiklu 51 tal-karta jekk ma tibdilx artiklu 6 ta' TIU e fil-verità minn taħat tkun għamilt xejn. Dana parzialment għaliex fil-definizzjoni tal-kamp applikazzjoni tal-karta artiklu 51 tal-karta jipprova jagħti effett tal-limitazzjoni ta' trattat illi f'artiklu 6 ta' TIU. E Allura, situazzjoni attuali, l-istudju ta' professur Spaventa tinkludi analizi akademika u tliħafna tal-kazijiet flot ma' differenti tal-liġi jena unek għan il-limita ruħi għall-osservazzjoni illi mill nista nara il-qorti kienet attenta u pjuttost kawta fl-approċ ta' dan l-artiklu 51 ta' trattat dan għalix sommarju u għall-użjoni griega oħra ġejja i-provat ippruvat issib bilanċ bejn sila u karibdus u s issib bilanċ bejn sila illi kien um, applikazzjoni stretta ħafna ta' xi fissex l-istati membru il-meta jkun applikaw il-liġi Ewropea u Karibdus, ġifiri interpretazzjoni wiesa li dak kollu li huwa kopert mill-liġi Ewropea tista' tkun koperta mill-karta. Issa ħankun naqra Britannika. Jekk il-qorti qed tiġi kritikata bl-istess mod kemm minn akademiċi rispettati li jħossu li maħniġ qegħdin nagħmlu biżejjed u fl-istess waqt qed tiġi kritikata wkoll minn ċertu elementi f'ċertu stati membri illi ħossu illi għamilna żejjed tiġa, allura forsi possibilment qegħdin nagħmlu xogħol sew. Issa, ħanuża ħenda s situazzjoni attwali li tiġa issemma eh, il-professur Jacquet deskrizzjoni ta' presidenġi tal-orti, ċa l-karta kif narawa aħna hija del tal-liġi Ewropea. U għalek, jekk mem l dispozizjoni tal leġizazzjoni Ewropea rilevanti għal każ il-karta ma tistax tintuża bħala sors ta' dritt individwali. Indipendenti. Allura jekk dan huwa każ kif nistgħu navanzaw l-affarijiet jistgħu jibqgħu dejjem kif inhuma. Alternattivament wieħed jista' jwessal ambitu tal-karta jew billi wessaw id-definizzjoni f'artiklu 51 jew billi naħħuha kompletament u żommu f'moħħna wnet li f'dan il kas dejjem irridu bidlu artiklu 6 tat-TEU. Bħala avvokat jiena nixtieq nħu gost il-dokumenti jgħidu xi trattaw, ġifieri Jekk ħajkollna karta u hemm, allura jrid ikun hemm klawzola illi tajt xinu għal kap ta' applikazzjoni. Ma jkollok din il-klawzola, jkollok situazzjoni fejn hemm l-ebda definizzjoni, allura dina ħafna drabi tkun aħbar ħażina ċertezza legali. Għalhekk jekk għandu jkun hemm xi bidla u trid tkun bidla għat-trattat u għal-karta, allura jiena personalment għad ċarezza u ċertezza legali niprefervi li kwalunkwe budla li s-sir jekk u meta tkun deċiża namluwa esplicita fil-karta biex meta inti taqra d-dokument meta ċittadin jaqra l-karta jkunu jafu xem u xmem xinkludi u ma jkulkludi xikollom xi ċans illi anki jifmu xi kopri. Issa, fil-kommenti li jmiss nitkellem dwar l-ambitu ta' artiklu 51 li jitwessa bħala xort ħendat neħija tal-limitazzjoni ta' twali li jem tal-artiklu 51 fir rigward tal-ambitu ta' applikazzjoni tal-karta. Għan nissuġġerixxi u resta erba argumenti biex jitwessa l-ambitu ta' artiklu 51 l-argumenti favur u mbagħad l-argumenti negattivi u kontra li jitwessa l-ambitu. Mela, l-argumenti li smajtu li nħoss li jistaw jiċess u favur li jitwessa l-ambitu ta' artiklu 51 huwa illi l-ewenet jek tamel dan ikollok ħarsina aħjar ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Iva, fil-fat jista' jkollok sa' tlet livelli duplikati ta' protezzjoni għal ċittadini Ewropej mill-liġi kostituzzjonali nazzjonali mill-ICHR u mill-Karta. It-tieni argument favur huwa li ċittadini Ewropej kun jista' jkollhom um, rikors liberu għal karta jkunu jistaw jinvokawa meta jħossu illi s-salvagwardji li tinkludi ġew miksura minnajr il-bżonn li hemm attwalment illi wieħed jidentifika xi tip ta' dispożizzjoni speċifika tal-liġi Ewropea li hija pertinenti għas sitwazzjoni tagħhom. It-tielet argument il-karta hija dokument ta' drittijiet fundamentali sostantiv modern u aġġornat u għalhekk tista' tħares id-drittijiet b'mod espliċitu, drittijiet li jistgħu ma jkunux imħarsa mill-ICHR u dritt eh, nazzjonali jew forsi li mhumiex daqshekk protetti b'mod tant ċar ta' dawn iż-żewġ strumenti. Ir-raba argument minn din perspettiva il-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu jipprovdi livell addizzjonali ta' protezzjoni ġudizzjarja ta' dak li tiġa joffru il-rati kostituzzjonali nazzjonali u il-qorti tal-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri dawn huma l-argumenti favur u imbagħad l-argumenti kontra biex ikollna bilanċ. L-ewwel argument kontra l-istati membri għamlu ċara kristall illi huma ma jixtiqux li jkun hemm l-applikazzjoni tal-karta u li wassal għal din l-competence script, illi ġifiri tidħollhom fl-arqa bażikament tal-kompetenzi taħħat t argument meta l-karta tittella fuq livell ta' liġi primarja għat ma kien hemm l-intenzjoni li dina għandha ssir source indipendenti tal-drittijiet fundamentali rwol u nirringrazzja li professur Ġaketa li fakkarna fl-evoluzzjoni ta' din il-karta rwol kien illi tkun pala verifika tal-validità tal-liġi sekondarja Ewropea biex tinforma l-interpretazzjoni tal-liġi sostentiva Ewropea, il liġi primarja u sekondarja u l-applikabilità fuq l-azzjoni tal-Istati membri hija allura anċillari għal dan ir-rwol. U eżempji ta' dan il-funzjonament primarju tal-karta Mhumiex neqsin mill-ġurisprudenza tal-qorti wieħed jista' jaħseb biss pereżempju fil-każ ċe il-każ Shrems eh, Facebook u eh, Safe Harbor eh, ċe tnax fuq il-protezzjoni tad-data u il-każ ta' Spanja u Google ċe wieħed li ta' wieħed ta' 12 id-dritt li wieħed jintesa u il-każ ċe design zero u disalin familjari familjari għax rajt opinjoni fuq avval Karin Ċekka li huwa dwar il-publikazzjoni ta' data personali fil-kontest ta' beneficjari tal-fondi ta' l-agrikoltura Ewropea. Ġifiri, jek dan huwa il-funzjonament tal-karta, allura il-qorti qed tapplika. It-tielet argument kontra li jinbidel l-status quo Il-protezzjoni eżistenti ta' drittijiet fondamentali mill-liġi kostituzzjonali eżistenti u li CHR hija adekwata. Jista' jkun hemm xi diffikultajiet ta' nforzar imma l-istruttura hija waħda adegwata. Ir-raba argument u dana jorbot ukoll ma' xi kummenti li saru milux minn professur Jacke, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għanda il-rwol illi taċċerta illi liġi tal-Unjoni Ewropea tkun imħarsa fl-Unjoni Ewropea u m'għandix il-rwol ta' ġurisdizzjoni addizzjonali tal-drittijiet fondamentali. Għandi żewġ kummenti xinżit jiena ma' din il-lista favuru kontra u huma sempliċiment hekk osservazzjonijiet. L-għonet, fil-waqt li ċertu artiklu tal-karta Jajdu b'mod ċar, b'definizzjoni ċara x'inhuma drittijiet fondamentali, artikli oħra huma aktar ta' natura aspirativa programmatiċi. U għalhekk jekk u nerġanajt jekk l-ambitu ta' artiklu 51 tal-karta kellu jitwessa jaf ikun hemm bżonn ukoll jew wieħed ikun jixtieq forsi li wieħed jagħmel reevalwazzjoni u jagħmilha aktar ċara il- Eh, xinu għadret u xinu prinċipju, ġifiri dana huwa argument tekniku imma tajjeb illi namlu dal-argument anki għal-ġiħi ċarezza. It-tieni osservazzjoni minna ħasija hija li jekk il-karta nibdluha u namluha bħala sors indipendenti ta' drittijiet fundamentali jimplika, fl-opinjoni tiegħi personali, jimplika allura pass fid-direzzjoni lejn kunċett aktar federali tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, dan huwa punt li jiena għamiltu f'opinjoni fil-każ ċe 34.09 f'punti 1.56 sa 1.77 ġifri jena eżajem on record dawn il-kommenti. Għal ċertu stati membri, għal ċertu nizzana il-pass lejn kunċett federali ta' Unjoni Ewropea ikun ħaġa tajba ħaġa pozittiva għal ħadd ieħor għandna tema. Għalhekk jiena, Sur President, ħan ikkonkludi b'żewġ kummenti. L-ewwel nett, sa fejn fjena u ċertament sa fejn nifhem jiena l-uffiċċju tiegħi x'jagħmel il-Qorti ta' Ġustizzja ħatibqa' taħdem u tinterpreta dak li tressa dimu biex jiġi interpretat u ħajibqa jinterpreta dawk it-testi il-mod li jkun konsistenti ma l-ispirtu ta' ta' kidba. It-tieni net, l-għażla jekk l-ambitu ta' artiklu 51 ta' karta għandu xi twessa jew le u inċidentalment ukoll l-ura artiklu 6 ta' TEU huwa kwintessenzjalment ħaġa li ma taqax ta' deċiżjoni tal-qorti. Din hija għażla li jridu jagħmluha l-Istati membri fid-dialogu mal-Parlament Ewropew bħala ir-rappreżentant elezzek demokratikament ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Well, uh, uh, thank you very much, uh, Professor. Grazie ħafna, Professur. Komment għasir ħajkolna t-tweġibiet anka fuq il deċizjoni tal-kapijiet ta' stat dwar jekk ir-Renju Unit. Għar-Renju Unit tista' tkun applikabli jew le, din ħassi ma' dal-wat ħajkun hemm ir-referendum fi 23 ta' Ġunju fir-Renju Unit. Jekk ir-Renju Unit tiddeċiedi li tibqa' fil unjoni Ewropea mela ra din deċiżjoni hija applikabbli u jista' jkun hemm ħafna każijiet anka fil-Qorti tal-Ġustizzja. Jien ningrazzjak tal-kummenti tiegħek. Jekk ma jekk ma importax, Sir President, għal din ir-raġuni, jiena minix se <laughs> l avokat Ġenerali f'dawn il-każijiet, fl-ebda wieħed minnhom. Inti jew forsi l-kollegi tiegħek ikolkom l-opportunità li tagħtu l-opinjoni tagħkom. Issa naddu għal l-imħalef Jiri Zamanek għal kwarta ħaj indirizza l-istess suġġett. Sejati l-opinjoni tal-ġustizja fl-istat membru huwa membru tal-orti kostituzzjonali ċeka. Grazzi ħafna, Sir President, Sinjuri. Jiena ħanifoka fuq tlet punti fil-prezentazzjoni tiegħi. L-ewwel ħaġa l-ambitu tal-applikazzjoni tal-Karta tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri, tieni il-pożizzjoni tal-Karta mill-perspettiva tal-sistema kostituzzjonali ċeka, u mbagħad ħan foka fuq ċertu esperjenza empirika. Mela, hemm ċertu limiti bil-mod ta' kif il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu infurzati. Din kienet kwistjoni sensittiva għal ċertu politikanti meta kienu qegħdin jirratifikaw it-Trattat ta' Lisbona. Protokoll numru 30 il-Polonja u r-Renju Unit xtaqgħu jingħaqdu mal-President Ċek dak iż-żmien imma ma kienx ta' ma rnexxilux jagħmel dan madan kollu l-applikazzjoni tal-karta mill-ġudizzjarji tal-bidu. Tista' tiġi interpretata l-ewwel ħaġa mill-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Jiġifieri l-istati membri biss meta qed jimplementaw il-liġi tal-Unjoni, artiklu 2 artiklu 51, paragrafu 1. Dan huwa punt kruċjali. F'ċirkostanzi fejn miżuri nazzjonali li jistaw jiġu konsidrati sabiex implementaw il-ġdan l-Unjoni jiġu identifikati eh, mill-Qorti tal-Ġustizzja b'ċertu preċiżjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja konfermat u konsolidat il- linja ġaġi stabilita fil-qasam ta' drittijiet fundamentali. U hemm l-approċċ kreattiv mill-ICJ hemm il-konċett ta' rabta diretta mal-liġi nazzjonali u allura hekk neħejna ċertu diffikultajiet legali. Issa memx dubju illi l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni miex malu qabis għal ċertu eh, għalfin. palma kienet situazzjoni qabel. Il-Orti Nazzjonali ħares tagħmel analiżi tal-materja u nimxu anka skont il-każ bil-inħarsu il-liġi tal-Unjoni b'mod sustantiv. Anka f'miżuri eh, ta' natura intermedjarja, per eżempju, regoli li, li għandhom interpretazzjoni ġenerali. Dawn għandhom jgħinu anka l-inforzar tal-liġi tal-Unjoni Sostantiva u tiġi koperta mill-karta fejn nobligaw li l-Istati membri e, biex daħlu ċertu prekawzjonijiet. Il-karta hija applikabli meta l-Istati membri, meta l-autoritajiet tal-Istati membri eh, jużaw diskrezzjoni u l-imħallef nazzjonali memx għalfejn ħares lejn il-prekondizzjoni tal-implementazzjoni meta jkun hemm falliment tal-konformità tal-att tal-Unjoni flimkien ma' drittijiet fundamentali kif għanna fil-mekanizmu ta' artiklu 267 ta' CFU Artiklu 50 paragrafu 1 ġie elaborat mhux bħal ċertu dispożizzjonijiet tal-karta. Wara dialogu li kien hemm bejn l-istati membri l-orti u l-CJ dwar kif il-protezzjoni ta' ġittijiet fundamentali tista' tiġi salvagwardjata. <clears throat> Dejjem skont l-liġi ta' l-Unjoni. It-trattat hekk natlu għal ċertu derogi nazzjonali Kien hemm ċertu riservi għall-ipotezi ta' relazzjoni bejn ir-rati eh, rati nazzjonali u l u waqfu ċertu mistoqsijiet dwar kostituzzjoni. Kif fakritna l-qorti Ġermaniża f'nofs Diċembru ta' sena l-oħra. Il-leġitimità tal-karta Jidependi wkoll mill-applikazzjoni ta' drittijiet nazzjonali internazzjonali kif insibu fl-opinjoni tal-ICJ mill-2013. Naddu sa' punt il-pozizjoni tal-karta mill-perspettiva tas sistema konstituzzjonali ċeka. Il-orti ċeka tuża l-rwol tagħha bħala eh, entità ġudizzjarja sabiex ehm, tħares il-kostituzzjonalità. Fi żmien ta', ta tranzizzjoni għad-demokrazija kien ehm, bilanċ fil-approċ fil ġudizzjarju u wasal aktar diskussjoni tal-ferat, tal, tal tal-gvern u kien hemm aktar protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u libertajiet skont il-menti tal-individwi. Palissa fil-fatt fil-qorti hemm madwar 4000 il-ment eh, kostituzzjonali fis-sena. Meta il-qorti talab il-ġudizzjarja biex, biex eh, japplikaw id-drittijiet fundamentali billi jimxu metodoloġija interpretattiva. Umbaħt, meta daħlet fl-Unjoni Ewropea, l-izvilup tal-orti ċeka skont eh, il-liġi tal-Unjoni għadda dejja billi nifmu eżattament x'inhi il-ġudizzjarja konstituzzjonali billi nħarsu l ġerarkija wkoll tan-normi. Il-liġi tal-Unjoni hija applikabbli għal rati ordinarji imma mhux għal orti kostituzzjonali innifisa. Din mhux se tkun hemm minn flok rati ordinarji għaliex għandhom l-obligi li jinforzaw il-liġi tal-Unjoni. Meta naraw, meta tiġi mitluba mill-entitajiet leġislattivi. Jew inkalla l-każ ikun tant serju illi qed ikun qed jikser il-Kostituzzjoni. Jekk ikun hemm konflitt mal-Kostituzzjoni, inħarsu lejn l-interpretazzjoni lejn l-effett indirett tal-liġi tal-Unjoni u mal- u CFU e ħatiħu preċedenza. Madan kollu, l-effetti tal-liġi tal-Unjoni dependu kol mill-qalba tal-Kostituzzjoni. Il-bidla fil-Kostituzzjoni miex permessa. u nimxu mal-klawzola ta' li nistaw inqabluha mal-istess reġim li għandha l-Ġermanja. Il-qorti kostituzzjonali għalet ankam il-ġudizzju tal-Trattat tal-Lisbona għalet li ħajkun hemm protezzjoni fondamentali taħt il-liġi tal-Unjoni. Din, b'mod ġenerali, hija kompatibbli mal-drittijiet ċeki. Din dejjem jaqa' taħ dialogu tal-parti differenti u nħarsu l-attivitajiet ta' xulxin u mhux nikkompetu kontra xulxin. Il-tilwim fil mu mux fundamentali imma l-aktar ħaġa importanti huwa għallan ewlieni. Jiġifieri il-valuri li huma simili bir ikun hemm garanzija anka fuq livell Ewropew u internazzjonali għadin nihdu approċ eh, pragmatiku għabbażi ta' l-istituzzjonijiet, ġifiri jek ikun hemm xi konflitt ta' sorsi, ħanimxu skont ir-riżorsi li tagħti l-individwu l-aktar livellu ta' protezzjoni. L-qorti ammettiet verifika, ad hoc tal-igwaljanza ta' verifika ta', ta interpretazzjoni għana l-istat demokratiku li jimxi ta' stat ta' dritt dawn għedin jizviluppaw kontratti u il-qorti ħat evalwam dawn il-kontratti. Kas, kas. Dan l-approċ ta' fiduċa tal-integrazzjoni eh, Ewropea issir iktar diffiċli eh, fl-affarijiet ta' kuljum. Memx biżejjed esperti u għadhom mhumiex lesti li jitalmu mill-kollegi l-oħra fl-istati membri l-oħrajn u mhumiex lesti li jitkellmu mal-Unjoni Ewropea anka fil-qasam tal l esperti Dan għandhom problema anka għal sistema ġudizzjarja u għal għal wasal l-elementi konstituzzjonali kif semmejt aktar kmini nużaw l-interpretazzjoni teoloġika u l-attivizmu ta' drittijiet fundamentali qegħdin jippruvaw jaslu għal eh, reġim differenti li jista' jikkontribwixxi għal ehm, dialogu mal-Unjoni Ewropea. Il-qorti fl-ewwel deċiżjonijiet tagħha fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni iddeċidiet li tirrifjuta li taċċetta bla kondizjonijiet fil-Kostituzzjoni tagħha. U anka timxim mal-ordni tal-liġi tal-Unjoni. Issa jekk il-liġi ċeka jixa tibqa b'dan il-mod anka wara li tħul tagħha fl-Unjoni Ewropea, il-qorti ħarset lejn numru ta' ġestjonijiet ta' l-ECJ u daħlet ċertu ġittijiet fundamentali mill-karta fil-lista ċeka. Kienem kazijiet anka fil-qasam ta' medicina illi ħaresna lejn ir-reġim ċeka għal-liġi tal-Unjoni. Dan wasal għal-falliment anka għal-rati ordinarji li jitolbu talba eh, li jitolbu l-interpretazzjoni tal-liġi tal-ġustizzjoni tal-ICJ fil-proċedura preliminari li jimxu mal-ksur tal-proibizzjoni tal-ġurisdizzjoni skont il-lista ta' drittijiet tal Repubblika Ċeka il-qorti tista' titlob eh, tagħmel mistoqsijiet li l e għall-ewwel deċiżjoni li ttieħdet u dana issa wasanna għal reġim u issa forsi naslu għal eh, nirristruttraw dawn il-normi legali. It-tielet punt, l-esperjenza empirika. Il-konformità tal-liġi tal-Unjoni eżistenti li tinxis skont il-kriterji tal-istat, per eżempju, ir-regoli ta' sovranità, il-kontenut tal-Unjoni tal-liġi tal-Unjoni tiġi definita li lin minn dak li huwa meħtieġ anka fil-każ ad hoc. U tati anka l-orti ċertu eh, flessibilità fil-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u libertajiet din xek inqas probabli. Il-karta tal-Unjoni Ewropea huwa katalgu modern għal drittijiet fundamentali għaliex l-artikli tagħhom għandhom ħafna derogi u eċċezzjonijiet meta mqabla mal mal-dokument ċek u anka kif inħarsu lejn l-artiklu 52 tal-karta. Dawn ir-regoli ikomplu kol ma ċertu komponenti eh, komplementari Eh, għalhekk hemm iktar bilanċ billi nifaċilitaw ukoll l-aċċess ta' persuni aktar vulnerabbli fil drittijiet partiċipatorji tagħhom. L-għan li jkun hemm solidarjetà, din xi ħaġa li hija espressa b'mod ċar fit-titlu tal-karta, mhux bħal ċertu kwalifik nazzjonali l-aċċess ta' ċittadini fuq l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet Ewropej hija aktar trasparenti minn ċertu problemi li għanna fil-entità nazzjonali pubblika. U l-aħħar punt, l-esperjenza empirika għanda applikazzjoni diretta tal-karta tal karta tal mill rati ordinari u aktar għoljin u eh, ekk ħalli l-ortil il-ċeka biex s mistoqsijiet fuq l-ewwel deċiżjoni li tieħdet lil ġej. Il-qorti kostituzzjonali rrit illi tista tapplika il-karta anka jekk mhux forsi b'mod dirett eh, f'każijiet pereżempju fl-impjanti fotovoltaiċi u oħrajn imma mhux fil-ġabra tad-data pereżempju illi ġiet aċċettata b'mod kritiku mill-Akademja ċeka u pubbliku. L-aħħar punt m'hemmx oppożizzjoni għal prattika li inwessaw il-kamp applikazzjoni tal-karta. Il-ġimla nan fil-qorti tista' tkun ta' suġġett meta jiġi applikat jiġu applikati drittijiet fundamentali imma ma jidirx li hemm pożizzjoni minnaħa ċeka. U il-kostituzzjoni differenti minn se tiġi imminata f'dan il-każ. Grazzi ħafna li sur Semanek. Issa nad kelma lilkom għal xi mistoqsijiet u kummenti qosra għaliex ma tantx fadlilna ħin, jekk hawn xi kollegi li jixtieq jitkellmu jistgħu jagħmlu dan. Well. No. Okay. Uh, well, uh, so I would like to thank uh, our uh, panel. Tajjeb, mela, nirringrazzja ħafna lill-membri tal-panel. Jiena issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill kollega tiegħi il-Sinjura Beatriz Beċera, Bastaleċea, għal sabiex kun medalru għal dan l-axar panel. Grazzi ħafna, kollega, nil-għakom, durawnek. Naddu għal l-axar panel u aħna tal-axar u għallura aktar mafusin bil-ħin. Għanna erba interventi importanti ferm pero u għallura ħan nisimawom, ħan nisimaw xinu rwol ta' dawn l-istituzzjonijiet. Aħna bħala kummissjoni tal-Kummissjoni Ewropea Gwardjana ta' Trattati u donna tiffavorixxi applikazzjoni iktar limitata ta' 51 il-Parlamentat il-Parlament Ewropew per Kumitat Libej jixtieq applikazzjoni anki iktar wiesa imma fil- Verità dana xi fisser f'dak li għandu x'jaqsam imbagħad mal-Uffiċċju ta' l-Ombudsman Ewropew kien attiv ħafna dana fil-ħarsien ta' drittijiet ta' ċittadini matul il-mandat kollu tiegħu u mill-banda l-oħra l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali li l-ispeċjalizzazzjoni u tagħha u il-kompitu tagħha għandha viżjoni iktar orizzontali għall-applikazzjoni tal-karta lill-Istati membri ħajkun hemm suġġerimenti interessanti ħafna kemm għalina u kemm għaċ-ċittadini minn dawn il mistiedna tagħna u għalhekk qabel ma ngħaddilhom il-kelma ngħidilhom li għandkom kwarta suppost ma jekk tistgħu ħudu paċenzja tkellmu daqsxejn inqas. Nixtieq insemmi żewġ punti li semmaw minn dak kollu li smajna anke minn l-esperti Jiena li ħassuni ma' żewġ affarijiet. L-ewwel net il-fatt li aħna maħniex qegħdin f'kondizzjoni li nħarsu drittijiet fundamentali fl-Unjoni kollha din hija stqarrija qiebsa ħafna ma rridu niffaċċjawha u naċċettawha li hija fatt. Ħaġoħra, il-mezzi effettivi li għandna u r rizorsi għal għal-rikorsi, il-rizorsi li għanna kemm fil-fat u ma bizzejiet biex nkunu nistaw nħarsu dawn id-drettijiet ma l-istati membri kolla. Xħajkun jirrikjedi biex ikun hemm irrida politika sabiex napplikaw dan kollu naddu issa għal eh, kellim bali jmiss, il-Sinjura Giorgia Giorgia mill-DG Ġustizzja għanna kollega Barbara Spinelli bħala membru tal-Kumitat Libe, is-Sur Graham Smith li huwa konsulent anzjan fil-kabinet tal-Ombudsman Ewropew u għanna Gabriel Togenburg li huwa koll konsulent legali anzjan fil- l-Aġenzija tal-ġittijiet fundamentali. Jek nitlobkom biex titkellmu forsi daqsxejn inqas minn 15 minuti sabiex ikollna diskussjoni magħkom tinteressana ħafna dak li għandkom xi tajdu. Sinjura Giorgia Gergedu. Thank you, Chair. Grazzi, President. L-ewwel ħaġa biex nagħmel affarijiet ċari. Il-Kummissjoni mhijiex eh, hija favur Eh, tal-interpretazzjoni limitata tal-karta, aħna qed nimxu ma' liġi tal-Unjoni tal-interpretazzjoni tal-Qorti ta' Ġustizzja. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li sedentuna għal din diskussjoni tant interessanti li titkellem fuq l-ambitu tal-karta minnaħa akademika ġudizzjarja u issa minnaħa istituzzjonali, mela minn perspettiva tal-Kommissjoni. Peress l-artiklu 51 paragrafu 1 jagħmilha ċara illi eh, aħna qed indirizzaw l-istituzzjoni tal-entitajiet Ewropej kif ukoll l-istati membri meta timplementaw il-liġi Ewropea. Minna l-oħra jiena ħan nifoka fuq dawn iż-żewġ aspetti. L-ewwel ħaġa ngħidilkom x'tagħmel il-Kummissjoni biex inkunu ċerti li nimxu f'konformità mal-karta meta tifforma l-politiki u l-proposti leġislattivi. Imbagħad ħan ippreżentaw dak li tagħmel il-Kummissjoni biex tiżgura illi li stati membri jirrispettaw il-karta meta implementaw il-liġi tal-Unjoni. Mela, x'tagħmel il-Kummissjoni biex tkun ċerta li l-karta tiġi rispettata meta tipproponi ehm, u tifforma l-politiki? Aħna diġa nafu li hemm importanza kostituzzjonali tal-karta u nkunu ċerti li dawn kollha nkunu effettivi, idħol fis-seħ tal-karta kella tkun ukoll flimkien ma' pjan tal implementazzjoni ċar. Din xi ħaġa ġieta tatata fl-2010 mill-Kummissjoni Strateġija tal-Implementazzjoni tal-Karta. Aħna tlabna li insaħħu aktar id-drittijiet fundamentali fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha biex bekk il-proposti kollha eh, jistaw jimxu mal-karta. Aħna imxejna ma' gwida operazzjonali billi nħarsu l-inġitiet fundamentali fil-evalwazzjoni ta' impatt. Aħna tajna spiegazzjoni dettaljata fuq il-metodu li rridu nimxu miegħu meta nevalwaw l-impatt ta' drittijiet fundamentali eh, fil-flażliet politiki li konna jekk ħanżommu għażla politika li tirristretta id-dritt fundamentali, mela l ikun hemm evalwazzjoni u niġġustifikaw il-proporzjonalità ta' din il-limitazzjoni. Il-pakket li ġi adottat is-sena l-oħra jaċċerta illi dan kollu jiġi meqjuż fil-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt li għamet il-Kommissjoni. il il kommissjoni Peress illi l-komponent tal-drittijiet fundamentali nsibuhom ukoll fil-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt, din eh, tuża l-atti tal-konformità. Dan il-pakket ukoll jitkellem fuq checklist eh, ta' drittijiet fundamentali li l-Kummissjoni tittuża meta tkun qed tagħmel l-evalwazzjoni tal-impatt. Mela, fil-prattika, apparti xogħol orizzontali tal-servizzi regali tal-Kommissjoni meta tfassal il-proposti, hemm ukoll xogħol fil-Digi Justice li hija l-unità tiegħi. Aħna eh, nidossib li nagħmlu mainstreaming tal-karta fil- tfassil tal-liġijiet. Ġifiri aħna nibdew nevalwaw mill-bidonet kif l-inizjattiva tista' taffettwa id-drittijiet tal-karta u anka nevalwaw l-impatti. Biex nintikom ideja fil-2015 għana minna revizjoni aktar minn 500 inizjattiva fil-konsultazzjonijiet bejn is-servizzi. U fl-istess ħin aħna ħiġna bi programm ta' taħriġ li huwa indirizzat għal dipartimenti differenti tal-Kommissjoni Lan kien li nkunu ċerti li l-uffiċjali kollha li huma involuti fit tfasil tal-politika u liġijiet ikollhom lodot eh, tagħhom sabiex jagħmlu dan kollu għabbażi ta' drittijiet. Provajna namlu it-taħriġ kemm jista' jkun eh, iffokat skont id-Dipartiment tal-Kummissjoni u skont jekk jaħdmux fuq il-fondi jew fuq is-suq intern, eċċetera. Dan ix-xogħol isir billi jkun hemm linji gwida interni, pereżempju s sana l-oħra il-Kummissjoni l linji gwida fuq l-analiżi tal-impatt ta' drittijiet fundamentali li kienu marbuta mal-kommerċ. Dan eh, biex u qafas fuq l-impatti potenzjali marbuta mal-kommerċ l individwu anka fuq il-pajjiżi. Ek nkunu għedin ninforzaw dan il-reflex ta' drittijiet fundamentali fil-Kommissjoni, meta tkun qed fassal il-ġiet u l-proposti tagħha dwar x'tagħmel il-Kommissjoni biex tisalvagwardja trattati u anka biex nkunu ċerti l-Stati membri jirrispettaw il-Karta kif qalu kellima ta' qabli artiklu sitta paragrafu wieħed ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea jagħmilha ċara illi il-karta mhumiex se il-karta ma se taqbel il-kompetenza tal-Istati Membri, ġifieri il-karta ma testendix il-seta taħħa lilin minn dawk tal-istati membri u ma stabilixix seta ġdida għall-Unjoni u laqas biddel il seta li għanna definiti fit-trattat. Għalek il-CFU e t-komplementa il-sistemi nazjonali biex inħarsu il-ġittijiet fundamentali u ma tibdilomx U dak insibu kol f'artiklu 51 paragrafu 1 nejdu li l-karta ma tapplikax għal kull situazzjoni ta' kull tip ta' ksur ta' drittijiet fundamentali fl-Istat membru. Il-Kummissjoni tista' tintervjeni meta jkun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali jekk ikunu marbuta ma' l-implementazzjoni tal-Unjoni tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea dan ma jfissirx li jent nitkellem fuq drittijiet, fuq ksur ta' drittijiet meta il-liġi tal-Unjoni, l-ċittadini ma jkollhomx protezzjoni, hemmhekk aħna naċċertaw ruħna il-liġittijiet fundamentali xorta jiġu rispettati skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna naħdmu fuq livell eh, nazzjonali mal-awtorità kompetenti u l-ombudsman jew bil-qorti u mbagħad ikun hemm garanzija tal-libertajiet u drittijiet skont il-konvent meta tmur meta jkun hemm ksur tal-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u mbagħad ukoll hemm il-qorti tal-drittijiet tal-bniedem. Meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u nikkonkludu illi l-Awtorità Nazzjonali jiksru eh, jiksru din il-karta mela l-ewwel ħaġa aħna għanna ċertu setat biex inkunu ċerti illi il-karta tiġi rispettata u meta jkun hemm l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jkunem hemm ukoll eh, il-qorti tal-ġustizzja li tista' toħroġ ċertu mistoqsijiet preliminari. Il-Kummissjoni wkoll tista' tintervjeni fl-Istati membri. Mela, il komissjoni tista' ssir taf dwar ksur ta' drittijiet fundamentali jew ksur potenzjali tal-karta b'numru ta', ta modi. L-ewwel ħaġa aħna nitolbu li l-istati membri rapportaw eh, l-miżuri li qed jieħdu sabiex jagħmlu trasposizzjoni tal-liġi tal-Unjoni. U mbagħad il-Kummissjoni tanalizza dawn il-miżuri u tanalizza wkoll konformità tagħhom mal-drittijiet tal-Karta. U mbagħad il-Kummissjoni tirċievi ehm, ħafna il-menti fuq il-ksur ta' drittijiet fundamentali fl-2014 riċevejna iktar minn 3000 eh, itra mill-pubbliku ġenerali, ħafna mill-parlament u madwar 200 petizzjoni wkoll. Meta nirċevu dawn it tifta ta' ittri, eh, jew petizzjonijiet jew mistoqsijiet parlamentari eh, aħna inqabluha mal-liġi tal-Unjoni u nimxu każ b'każ skont l-affarijiet speċifiċi u l-fatti tal-każ u ninvolvu id-dipartimenti kollha relevanti tal-Kummissjoni. Fl-2013 madwar 37% tal-ittri tal-ċittadini li ċivejna kien hemm numru ta' ta' każijiet fejn il-karta tista' tapplika. U spiegat anka kien hemm anka spiegat li l-istat membru kif ħajapplikaw il-liġi. il liġi ħafna mill-ilmenti ġew indirizzati mill-autoritajiet nazzjonali jew mill-orti għal drittijiet tal bniede u mbagħad kien hemm ukoll ċittadini li ndbatu anke għall-ombudsman u għand persuni oħrajn. Dwar il-mistoqsijiet tal-Parlament 464 eh, kwistjoni li kienem meta nqabluha ma' 168 li tmur il-barra mill-kompetenza mill eh, aħna aħna ġejna mitluba li nwidbu ċertu mistoqsijiet u kien hemm 76 mistoqsija barra mill-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. 76% kienu f'kustjonijiet tal-2014 il kummissjoni tkellmet mal-Istati membri għal kjarifika dwar dawn il-ksur u anka ispjegat jew iċċarat il-miżuri nazzjonali u l-politiki tagħhom. Meta kien hemm l-informazzjoni li nġibet minn ilment jew rapport ta' trasposizzjoni tal-liġijiet fis sati membri u fejn jista' jkun hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni u drittijiet tal-Karta, il-Kummissjoni titlob għal kjarifika mill-Istati membri jekk it-ħassib jibqa' eh, hekk mela allura jkun hemm ksur. Imma dan l-aħħar snin kien hemm aktar minn 85% fuq in-numru totali tal-każijiet li ħadet ħsieb il-Kummissjoni dawn ehm, ġew salvuti qabel ma tħanna f'każ ta' tal-wim. Eh, aħna jkollna anke l-approċċ sostantiv għaliex l-atturi ewlenin sabiex eh, nitkellmu mal-awtoritat nazzjonali fil-rati qed nippruvaw nippromovu aktar taħriġ u naqsmu l-aħjar pressi dwar l-applikazzjoni tal-karta fuq livell nazzjonali. Allura aħna qegħdin nappoġġaw numru ta' proġetti, jiġifieri taħriġ tal-professjonisti tal-karta, eh, ikun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja anke fuq il-prattika tal-drittijiet fundamentali u anke naqsmu aktar il-prezzi tajbin ehm, fl-Unjoni Ewropea kollha. Biex nagħtikom eżempju waħda, eh, eżempju wieħed, aħna na proġett li qed jiżviluppat mill-Kunsill tal-Ewropa illi għedin jizviluppaw korsijiet online għall-implementazzjoni tal-karta skont il-konvenzjoni tal-drittijiet tal-bnidem sabiex aħna nejnu aktar lill-professjonisti biex eh, jitjibu f'dawn il-leġizazzjoni anka fil-Qorti ta' Strasburgu u Lussemburgu. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt il-Presidenza Olandiża preżentat Ehm, laqa fuq il-fuq din il-karta u ħarset lejn il-modu ta' kif jista' jsir minn streaming tal-karta u fil-fatt tat ħafna informazzjoni għal aktar xogħol dan il-qasam. Fl-istess ħin hija ċara illi mhux biss rridu nżidu l-arfin u l-esperti tal awtorità nazzjonali u l-imħalfin, immanka nżidu l-kuxenza tal-pubbliku ġenerali kif kifet żewġ terzi tal-litri ċivejnijom miċ-ċittadini sal-2000 u l-kwistjoni kollha ta' drittijiet fundamentali ħarġu l-barra mill-ambitu tal-liġi tal-Unjoni. Allura qed nipprovaw noħolqu aktar iktar instrumenti sabiex dak li jkun ikun jaf lil min irid jindirizza dwar id-drittijiet fundamentali. U anka nkunu naf, jkun jafu fuq il-ċertu ksur tal liġi li għaw taħt il-karta. Per eżempju, kien eh, xogħol li sar mill-Università ta' Firenze fuq il- fuq il-drittijiet ta' drittijiet fundamentali fejn numru ta' avukati u esperti oħrajn eh, sabiex jispjegawlhom fejn jista' jkun hemm protezzjoni taħt każijiet speċifiċi. Kien hemm ukoll portal ta' Digi Justice flimkien mal-aġenziji ta' drittijiet fundamentali sabiex eh, nimxu taħt ir remett eh, ta' dawn id-drittijiet. Jina għalek għana niprovaw namlu mill-aħjar biex dan kollu jisir realta u qed niprovaw nħarsu lejn l-irwali differenti hemm il-funzjoni tal li jsiru l-politiki u l-irwol li ta' trattati u tiżgura illi l-Istati membri jimxu mal-karta meta implementaw il-liġi tal-Unjoni bid-dialogu u nfurtar fejn ikun hemm bżonn immanka jippromovu taħriġ, il-skambju ta' l-aħjar prassi mal-autoritajiet u anka l-individwi kun jistaw jifmoħjar il-karta sabiex bekk ikunu jistaw igawdu minn dawn id-drittijiet. Grazzi. Senjora Grazzi ħafna. Senjora Jorgedu nabbissa il-kelma lil Barbara Spinelli għal 10 minuti. Thank you, President. Grazie ma President. Eh, membri tal-panel, eżis kollegi, l għennet nishtiq ringrazzja il-Komitat tal-Petizzjonijiet tal- għall-istedina tal-Komitat tal-Libertajiet ċivili u li neħdu parti fil-nipparteċipaw f'dan il-leftin diskussjoni u anki biex niskuża ruħi għal Sur Claude Moraes li ma setax ikunaw illum u talabni biex nirrapprezenta l-Komitat tal-Libe. Il-Komitat tal-Libe kif tafu huwa responsabbli fil-Parlament Ewropew għal għal u etni kwota l-ħarsin fi territorju tal-Unjoni, tal-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali u tal-bnedmin li inkludu il-ħarsin tal-minoranzi kif jinsabu fil-trattat tal-karta tal-drittijiet fondamentali u fil-trattati. Fil-komitat tagħna aħna konxi ħafna tal-bit tal-ċittadini u tal-residenti il-li drittijiet fondamentali tagħhom jiġu eh, mħarsin u rispettati aħna nirċivu eh, it-trim il-ċittadini f-situazzjoniet disprati. U ġili kun diffiċli ħafna li nispiegawlom illi l-istituzzjonijiet ma jistawx jgħinu laqqas jistaw jagħtuhom tweġiba minħabba restrizzjonijiet imposti mill-artiklu 51 tal-Karta. Dana anki iżjed dana huwa anki jiżiet il-realtajiet tal-ħajja ta' kuljum tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Dawn il-petizzjonijiet jikkostitwixxu l-ewwel sors ta' riflessjoni għall-Parlament u għall-Kummissjoni. Aħna diġa smajna dwar il-frustrazzjoni, din il-frustrazzjoni dal u smajna l-esperti fil-qasam legali fuq l-interpretazzjoni tal-limiti involuti fl-artiklu 51 tal-karta bekk minix se nafas fuq dan il-punt. Il-Kumitat tal-Libe għandu id-dmir li jabbozza kull sena il-rapport annwali fuq situazzjoni tal drittijiet tal-bniedem fil-Unjoni Ewropea. Dana suppost huwa ritratt ta' situazzjoni fil-Unjoni Ewropea fl-aħħar sena il-rapport annwali fuq l-applikazzjoni tal-karta mill-Kummissjoni Ewropea u r-rapport annwali mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea ġdid tal-Bniedem ovvjament huma sorsi privileġġjati għal-assors għax xogħol tagħna tal-libe. Fit-teorija l-Unjoni Ewropea għandha għafas e, mill-iżjed qawwi fil-gward e, tal-iġijiet jekk mhuwiex li żjed qawwi għal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, hawnhekk għandna dispożizzjonijiet ta' trattati u karta li tinqara flimkien mal-Konvenzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Iżda sfortunatament lodot għall-implementazzjoni tagħha u l-infurzar fil- eh, fl-art fost il-poplu u ma u bekk ir-rispett u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem għat ma jistaw jinataw, għat ma jistaw jittieħdu bħala ovvja u iksur isir ta' dawn l-liġiet. U għarwol tal-istituzzjonijiet Ewropej eh, bħal dawk li huma rappreżentati hawnhekk f'dan il-panel biex jidentifikaw il-problemi u jieħdu kull miżura biex isolvuhom Dana jinkludi it-titjib jekk hemm ħtieġa il-mekanizmu attwali biex jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet li jinsabu fil-karta. U għalhekk nixtieq nirreferi fil-qosor għax-xogħol li qed nagħmlu fil-Kumitat tal-Libe fuq it-twaqqif tal-mekanizmi għal ħarsin ta' demokrazija l-istat ta' dritt u għad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u partikolarment eh, fuq il-valur tal-karta bħala element tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Kif ġejna mandati mill-plenarja f'Ġunju tas-sena li għaddiet, il-Kumitat ta' talibe bħalissa qed tfassal il-rapport fuq l-inizjattiva propja fuq mekanizmu tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw il-ħarsin ta' dan il-prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea. Rapportor hija Sophie Intfeld u jiena għandi l-onur inkun il-Shadow Rapporter għal grupp tiegħi. Jiena kontribuxxejt għax xogħol ta' Sophie bi grupp ta' eh, xogħol ta' ħidma eh, bil-dokument ta' ħidma fuq il-karta dibattitu fuq it-tisħiħ tal-mekanizmu biex nappoġġaw l-istat ta' u l-ħarsin ta' dritti tal-bnidem fl-Unjoni Ewropea. Eh, dan ir-rol mhuwiex ġdid. Ir-rispett tal-istat ta' dritt huwa marbut mill-viċin mal-ħarsin tal-drittijiet tal-bniedem illi għan eh, fejn hemm bżonnu u anki jippresaponeħ mill-2009 meta kien hemm il-kriżi ekonomika finanzjarja l-Unjoni Ewropea kienet ikkonfrontata mill-kriżi tal-istat ta' dritt f'diversi stati membri. Il-Parlament ripetutament esprima dwar it-ħassib tiegħu f'rigward taż-żieda allarmenti fil-ksur tal-dritti tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-qasam tal-azil, fil-qasam tal-immigrazzjoni għandna intoleranza. u fejn għandna l-kriżi ekonomika u finanzjarja barra minn hekk il-Parlament innota illi l-Istati Membri mhumiex lesti jizguraw illi l-libertajiet u l-drittijiet tan-bniedem jiġu osservati speċjalment fil-gwad tal Roma, n-nisa u LGBTI eh, dawk li jetifiċu l-azil, immigranti u gruppi vulnerabli oħra. F'dan ir-rigward, il-Parlament Ewropew semma il-bżonn li niżviluppaw mekanizmi biex niżguraw li l-valuri tal-Unjoni jiġu rispettati mħarsin u anki promossi fl-Unjoni Ewropea. Fejn nittrattaw fejn kull membru jiġi trattat mod ugwali u fuq il-bażi ta' ta' indikaturi preċiżi u jekk possibbli um, oġġettivi fil-kas tal-rapport tal-Entfeld qed nħarsu lejn mekanizmi esistenti u qed nistudjaw għażliet differenti biex noħol u għafas iżjed sot biex nindirizzaw il-kwistjonijiet tad dritti tal snidem u il-ksur tal-istat ta' dritt ukoll. U u bħala tweġiba tal-bżonijiet tal-ċittadini tal-Unjon Ewropea u anki residenti tal-Unjon Ewropea Fil-gwad tal-51 fil-resoluzzjoni ta' 27 ta' frar tal-2014 bazi ta' drittijiet tal-rapport ta' drittijiet fundamentali il-Parlament Ewropew resa numru tal-linji sodi ta' azzjoni biex insaħħu il-ħarsin tad drittijiet tal-bniedem fil-Unjoni Ewropea fostom kienet isejjaħ il-kumitati kompetenti tiegħu biex jistu, jistudjaw il-possibilità ta' tħassir tal-artikolu 51 tal-karta. L-abolizzjoni tal-artikolu 51 ġie evokat fl-2013 minn Vivian Redding li kienet il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea il-Kummissarju tal-Ġustizja tal-Unjoni Ewropea u bħalissa membru tal-dan il-Parlament. tal, tal dan il parlament pala emenda ambizjuża ħafna ta' trattat. it neħija u jiena se nikkota Sinjura Redding hawnhekk ifisser li l-drittijiet fondamentali kollha jiġu applikabbli direttament f'kull stat membru. U bekk jinfetaħ il-possibilità li l-Kummissjoni tibda proċedura ta' ta' taksur għal ta' drittijiet tal-bnedem kontra l-Istati membri anki jekk mhumiex qed jaġixxu fil-tħul fil seħ tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. qed kwota hawnhekk. Mela bekk il-karta sinata il-rwol kostituzzjonali li jistħoq ilha. Dana għandu jiġi magħruf bħala liġi ehm, liġi primarja Iżda ma nataċ l-aspetti proċedurali li morru ma dak l-istatus. Dana minkejja dak li għanna fit-52 tal-karta li l-tifsira u l-ambitu ta' drittijiet taħt il-karta u ma l-istess u ekvivalenti għal prinċipju drittijiet garantiti mill-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bnedem u jew qed jirriżultaw mir-reviżjoni kostituzzjonali komuni għall-Istati membri It-tnejn huma applikabbli direttament fil-liġi nazzjonali tal-kull stat membru individwali. Mhux bħal l-artikolu 2 tat-trattat fejn l-ambitu huwa lilin mill-liġi tal-Unjoni Ewropea u jestabilixxi kodiċi ġenerali ta' kondotta li l-Istati membri jridu jsegwuh biss minħabba l-fatt li huma membri tal-Unjoni Ewropea mhux bħal dak il-karta kważi wasalt fl-aħħar. Il-karta tibqa' ristretta fil-konfini tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Din ir-restrizzjoni timponi diffikultajiet ukoll fuq fl-applikazzjoni ta' kuljum tagħha għax ir-restrizzjonijiet jibqgħu diffiċli li tiddefinixxihom minn kull min għandu interess u l-awtoritajiet nazzjonali illi jinkludu l-ġudikatura. Il u bekk ikollu impatt anki fuq l-effettività tagħha. Tina hija ta' dispjaċira li nax f'xi każijiet il-karta tmur li lin anki mill-Konvenzjoni mil Ewropea ta' Drittijiet tal-Nidem fil-livell tal-ħarsin illi jenata għal drittijiet simili. Fil-rezoluzzjoni ta' 8 ta' settembru tal-2015 fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-Unjoni Ewropea, għabbażi tal-aħħar tal-rapport tal-aħħar rapport tal-ġitijiet fondamentali fejn kellna Sinjura Ferrara bħala relatur, il-Parlament fakkar li l-rwol tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-trattati mhuwiex limitat għall-assigurazzjoni l-leġislazzjoni tiġi titol fis-seħħ mill-Istati membri iżda jestendi wkoll għall-applikazzjoni xirqa u korretta tal-liġijiet biex inħarsu il-ġittijiet fondamentali tal-ċittadini. Kif intqal illum hawnhekk? L-aspettativi ta' ċittadini jmorru li len mill-interpretazzjoni stretta tal-karta u bekk antana għandu jkun illi dawk id-drittijiet isiru effettivi kemm jista' jkun Dana u essenzjali biex nerġaw nirkupraw il-fiduċa ta' ċittadini. Ġili nasab li ninsaw li dini għal essenza stess tal-Unjoni. Nirringrazzjak, eh, President. Um, Grazie Signora Spinelli, issa uh, Sur Graham Smith, uh, li jati parir um, u membru tal-kabinet tal-, -kabinet tal tal-Ombudsman Europew. Nirringrazzjakom, Sinjuri, għal din l-istedina biex nitkellem hawnhekk dwar il sujġet li neħdu il-tħassib ta' ċittadini eh, bl-ikbar serjetà m'hemmx għalfejn ngħidu għadin li aħna neħdu l-Ombudsman jieħu il-tħassib ta' ċittadini eh, bl-iżjed importanza dak huwa dik hija l-essenza ta' xogħol tiegħu. sinjura Emily O'Reilly hija l-aħħar Ombudsman ila taħdem għal 20 sena għal u tagħti servizzi għall istarriċ ta' ċittadini fil-każijiet ta' mala administrazzjoni Aħna ipprovajna eh, sibna soluzzjonijiet f'ħafna każijiet u għamilna rakkomandazzjonijiet biex intejbu l-amministrazzjoni fl-awtoritajiet differenti u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Skont l-istrateġija tagħha eh, lejn l-2019, Emily O'Reilly et fittex l-anijiet tal-anijiet tal-Ombudsman Ewropew jiġifieri li ssib rilevanza sinifikanti fl-Unjoni Ewropea tiżgura viżibilità għolja fil-missjoni tagħna u biex ikonna impatt reali u pożittiv fuq l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-appoġġ tal-drittijiet tal-ċittadini Ewropej tinsab fil-qalba tal-istrateġija tagħna u għalhekk jeżisti l-Ombudsman Ewropew ħafna mill-elementi li nirċievu mill-ċittadini għandhom xaqsu mad-drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej fejn huma ammissibbli dawn l-elementi għax jaqgħu taħt il-kapaċitajiet tal-Ombudsman hemm il-possibilità li nistħalġuhom u hekk nagħmlu anke fil-fond. Iżda ġili nsibu li l-ilment ma jaqax taħt il-mandat tal-Ombudsman għax jekk jitratta kwistjoni li miex gvernata mill-liġi tal-Unjoni Ewropea jew miex dwar qatt jew missjoni allegati minnaħa tal-Awtorità tal-Unjoni Ewropea. F'dawk ċirkostanzi mbagħad nikkonsidraw jekk l-ilment xaktarx li se jaqa taħt il-kompetenza ta' xi ta' xi organizzazzjoni oħra simili li taħdem fuq l-ilmenti. Ġili dan jfisser illi jinduru lejn l-Ombudsman tal-Istati membri fuq livell nazzjonali jew sottonazzjonali il-kontenut jista' jkollu xaqsa ma' diskriminazzjoni kontra l-minoranzi, drittijiet tal-impjegati, it-tfal, il-ħabsin jew tal-drittijiet tal-ġenituri għall-aċċess wara xi separazzjoni jew adozzjoni. L-ombudsman jinsaf post tajjeb biex jaħdem fuq l-elementi li għandu xasmu mal-ksur li jista' jkun hemm ta' drittijiet eh, tal bniedem. Uh, bħal drittijiet legali kolla l infurzari jfisser li kollokazzjon protettiv kontra l-ksur ta' drittijiet eh, oħrajn jistaw jitkellmu bizziet awtorità fuq it-ħassib fil-rigward tal-aċċess għal ġustizzja fil-qrati fil-rigward ta' drittijiet fundamentali u l-fatt illi għandek ostakli u dana kulħadd jafu iżda ombudsman huwa possibilità oħra ta' azzjoni il-servizzi ta' l-ombudsman huma b'xej faċli li kollok aċċess għalihom, dejjem ikollok il-problema ta' komunikazzjoni biex tiżgura li ċittadini u ikunu jafu li hemm l-ombudsman u kif l-ombudsman jista' jħajnhom. L-ambitu tal-Ombudsman Ewropew jiġi definit fil-istatut oriġinali u dan huwa li jgħin li skopri l-eżempju ta' mal-amministrazzjoni u mhux iżjed mill-iksur tal-liġi Għanna ħafna elementi qudiem eh, l-ombudsman frikwa taksur tal-liġi iżda l-kunċett tal-mali amministrazzjoni huwa wiesa, iżjed wiesa eh, bil-amministrazzjoni tajba, dritt tal-amministrazzjoni tajba li tinstab pala dritt taħt l-artiklu 41 tal-karta flimkien ma dritt li tapplikant l-ombudsman taħt l-artiklu 43 l-ombudsman bekk jista' konsidra il-rispett tal-, tal, tal drittijiet tal-bniedem mill-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea mhux biss bħala att legali, dritt legali iżda aspett ukoll tal-amministrazzjoni tajba. U bl-istess mod fl-Istati membri l-Ombudsman Nazzjonali u reġjonali jistgħu jikkonsidraw flimkien mal-mandat tagħhom taħt il-leġislazzjoni illi għandhom illi il- drittijiet ta' ċittadini ġew rispettati kif xirqa fis-sitwazzjonijiet tagħhom u dawna jista' jkunu suġġetti għall investigazzjonijiet tagħhom fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom se jkun hemm tħassib u naħseb li dan huwa fattur ewleni fil-qalba tal-kwistjoni hawnhekk qudiemna llum jekk ikun hemm noqqasijiet jew lakune fis-sistema għal azzjoni li tista' tittieħdu fil-gwar ta' ksur tal-ġittijiet fondamentali tal-ċittadini nista' nispjega lill kumitat kif il l-Ombudsman Ewropew il-kontrapartijiet tagħha fl-Istati membri għandhom mekanizmi biex jaħdmu flimkien biex ma jkunx hemm xi lakuna fil eh, f'dak li fuq xi xed jaħdmu. Dalwa ehm, ehm, ftit wara li eh, eh, ġiet ġie mwaqqaf l-Ombudsman Ewropew hemm net eh, ġie mwaqqaf in-netwerk tal ombudsman ukoll li jinkludi l-Ombudsman Nazzjonali u Reġjonali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u anke awtoritajiet oħra tal-Unjoni Ewropea fl-esistenza tagħha n-netwerk jiffaċilita it-trasferiment tal-ilmenti dwar il- allegazzjonijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-nedem permezz ta' seminars eh, ta' kull sena u ħafna interazzjonijiet, il netwek jista' jappoġġa l-ingaġġ tagħhom fil-ħarsin ta' drittijiet tal nedem ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea u anki li l mill-frontieri tagħha. Iżda il-modijiet kif u safejn l-ombudsman individwali fl-istati membri jħarsu lejn il ġiti ta' mnidem se varja. Ovvjament, l-Ombudsman Europol ma jistax intervjena jew jindaħal fil- fix-xogħol tal-kontrapartijiet tagħha fl-Istati Membri. Iżda hemm numru ta' modijiet kif tista' tappoġġa u tinfluenza l-approċċ tagħhom. U jiena se nissuġġerixxi tnejn hawnhekk. L-ewwel net permezz tal- tal-appoġġ pratiku attwali tan network Europol tal-Ombudsman attività li zet importanti ta' netwerk hija l-sim tal-informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet u x-xogħol tagħhom tal-Ombudsman. U dan għandu x'aqsam ovvjament ma' drittijiet ta' ċittadini l-arfin u l-aħjar prassit jinqasmu kuljum permezz tal-emails. U anki l-uffiċċju tal-Ombudsman ju l-Ombudsman Nazzjonali jitolbu l-Ombudsman Ewropew u anki l-Ombudsman tal-Istati membri oħra għall-informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq um, sistema eh, magħluqa fl-online. U għandek ukoll l-ombrella tal network illi tista tintuża fuq eh, l-istikazzjoni tal-Ombudsman Ewropew għandek seminar hawnhekk illi se għandu jisir ġunju f'dik li mis u għawnek għandek il-punt ta' diskussjoni fuq l-sfidi għad drittijiet tal-bniedem fil-gwad ta' kriżi minħabba kriżi tal- kriżi tal-migranti u anki fil-gwad tal-istat, il-problemi tal-istat ta' dritt f'xi stati membri. t tieni punt fejn il- fejn hemm rabta bejn l-Ombudsman Ewropa u l-Ombudsman Nazzjonali għandek starriċ paralleli dan huwa approċċ tit fejn għanna iżjed, eh, fejn jitlu iżjed fil-fond fl-investigazzjoniet li jisiru fuq il-livelli tal-Istati membri kif ukoll Ewropew fuq il-missetat tagħha tal-inizjattivi l-Ombudsman ehm, ħarġet lil ehm, abdet lil fakret l Frontex fir-rigward tal-ġitti tal-bnedem meta jwet u xolom Dawn l-investigazzjonijiet jistaw iwaslu minn natura tagħhom għal ksur ta' ġitti tal-niedem meta tneħħi l-ċittadini mill-territorju tal-Unjoni Ewropea, ix-xogħol tal-Ombudsman kien ta' jżid valur fej kien kella approċ kollaborattiv kienem diversi ombudsman nazjonali u l-ombudsman Ewropew li l flimkien u dana wassal la determinazzjoni biex jarfu suġġetti fej jista' jkun hemm iżjed tħarriġ simili fil-ġejjeni fej jistgħu jiġġieldu wkoll il-ksur ta' drittijiet tan-niedem mela biex tikkonkludi l-ombudsman jara tara fil-tħassib tal-Komitat fil tal-restrizzjonijiet imposti mill-artiklu 51 tal-Karta tal-Drittijiet tal-Bniedem iżda l-mandat tagħha u l-estent tal-seta tagħha u maċċari bizzejed biex bekk i tista tagħmel kontribut pozittiv għal frigwad ta' drittijiet fondamentali ta' ċittadini u residenti tal-Unjoni Ewropea permezz tal-istħarriġ u inkjesti tagħha pala tweġiba l-elementi li jisiru lila u anki frigwad tal-użu min jedda tal tasseta tagħha fejn i taħdem mal-kontrapartijiet tagħha nazzjonali u sottonazzjonali nazjonali Emily O'Reilly u l-uffiċċju tagħha jinsabu f'post tajjeb biex inkoraġġixu approċċi simili għal ħarsien ta' drittijiet ta' ċittadini kullimkien fl-Unjoni Ewropea permezz tal ta' inizjattivi konġunti jew flimkien u permezz ta' kanali varji biex jaqsmu l-aħjar prassi. Nirringrazzjakom għall-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna tal-u mal-ħin u tal-interventi tant interessanti u biex nalqu, iżda ovvjament mux l-inqas. biex nalqu eh, u l-ampoġġu għanzi ċirasa fuq dan il-kejk li l-koll għedin naħmu fl-imkien, Gabriel Togenberg. Grazzi u grazzi tal-istedina jiena minn issa nagħtikom id-diskors ħieħ tiegħi iżda jiena bekk naħseb li se nagħtikom xi kummenti minn moħħi biex nagħti kontribut għad-diskussjoni eh, li kellna mela kena mistoqsija jekk l-Unjoni Ewropea hija organizzazzjoni ta' ġittijiet tal niedem Jiena li nifhimha mill-lat kostituzzjonali l-Unjoni Ewropea ma tistax ma tkunx organizzazzjoni ta' ġitti tal-bnidem tħares li l-artiklu 2 u l-artiklu 6 naħseb li dawn li l-Unjoni Ewropea għandha tkun tħares id-dritti tal-bniedem. U mhux il-Lussemburgu jrid jiddefinixxi jekk dinja istituzzjoni eh, jekk il-qortija ta' dritti tal-bniedem jew le għandha tkun, il-qorti għandha tkun ta' ġustizja tal-bniedem. It-tieni punt, id ġustizja tal-bniedem hija biss element wieħed tal-artiklu id-dritti tal niedem jinsabu s-sewwa sodi fis-sistema tagħna u bekk ovvjament iridu neħdu r-restrizzjoni eh, tal-kompetenza bl-ikbar serjetà jista' jkollna tensjoni sistemika minn min banda l-waħda l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem illi dawn għandhom jiġu applikati f'kull kuntest u fl-istess waqt il-liġi kostituzzjonali li tajdinna le dini għas sistema ta' ħafna livelli ta' gvernanza u rridu nizguraw li livelli kollha tal-gvernanza għandhom l-istess livell ta' protezzjoni. U bekk għanna nsibu sistema li tiggwidana li jema livell ta' gvernanza għandu jgħin. Tilet punt tiegħi u bekk qed Signora Sinjura Spinelli illi enfasizzat li hemm ħafna frustrazzjoni meta nitkellmu dwar il-karta, il-konsolazzjoni tiegħi hija fejn naqsam magħkom illi dina mhix biss għall-Komitat tal-Peti, frustrazzjoni li tinsab fil-binja fil-partijiet oħra tal-Unjoni Ewropea għadni kif ġejt lura minn konferenza tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fejn kena leġislaturi fuq il livell nazzjonali li naqdu U dik kienet kwistjoni ewlenija u ukoll kif tista' tiddeċiedi li xi ħaġa taħt il-karta u l-liġi tal-Unjoni Ewropea jew le. Il-kompetenza e, u l-frustrazzjoni tal-kompetenza minn fejn tiġi dina tiġi minn fatt illi qed illi dina ġiet bozzata b'lingwa u bl-ispirtu illi iġġenna nasfu illi l-karta tapplika l kull ma namlu fil-ħajja ta' kuljum un mbagħad fl-aħħar fl-artiklu 51 għandna l-element ta' frustrazzjoni li tajdinna li dana japplika biss għall-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Mhux aħjar dana kien fl-artiklu 1 eh, minn flok id-dinjita li tapplika għal din restrizzjoni biex kullħat ikun jaf fuq xiex titkellem il-karta fil-konvenzjoni tal-frar tal-2005 u 15 għalu li dan għandu din il-restrizzjoni għandha tinsab fil-preambolu u fil-artiklu 1. Tan ikun approċ tajjeb le naħseb għax m'għandniex niġġestjonaw l-aspettattivi tal-ċittadini għandna nħarsu lejn lati pożittivi u dan huwa l-raba punt iva għandna frustrazzjoni iżda għandna dinamizmu ġdid il-karta hija aspirata għandna momentum fuq il-livell nazzjonali kull sena għanna analizi tal-kazistika nazjonali biex naraw kif il-rati nazjonali użaw il-karta. Il-karta intużat, per esempio, fl-invenzjoni tal principi ġodda fuq il-livell nazjonali u dana jiddaħħal fil-liġ, fil-realtà legali minnaj ma japplikaw direttament il-karta dini aspirazzjoni li tiġi mill-livell federali mill-lat tal-amministrazzjoni ma tantx kienet magħrufa fil-ħafna eh, sistemi legali iżda l-artiklu 41 jintuża mill bħala sors ta' ispirazzjoni u l-rati nazzjonali jgħidu iva se ndaħluh fil-sistemi nazzjonali tagħna. Iva, il-frustrazzjoni teżisti u bekk l-aħħar punt tiegħi namlu, nagħmlu x'inhi soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija gvernanza konġunta. Irridu naħsbu flimkien naqdu l-livelli Eh, differenti mod li zjed fiċċenti għal-ċittadini għal min ikun qed jgħix fil-ħajja reali. Mela, importanti għal kumitat tal-peti, spekulazzjoni personali din. Iva, jista' jkollok żewġ filtri differenti fl-interpretazzjoni tal-sensiela normali tal-standards. L-ewwel net l-ammissibilità l-artiklu 7 27 ta' TFU, e kwestjoni li ta' taħt l-attivitajiet tal-Unjoni tikkwalifika l-petizzjoni u dika tista' tinqara mod wiesa iżjed usa mit-tieni mistoqsija jekk il-karta tal-ġittijiet fondamentali tapplika jew le. Hemmhekk irridu nsommu mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja mal-qari tad-deċiżjoni eh, tal-Qorti Iżda l-ewwel possibilità tagħtikom il-possibilità li jsibu switchboard biex issib il-livell tajjeb ta' gvernanza. Jina suppost tkellimt dwar eh, dak li qed nagħmlu, aħna maħniex responsabbli għal għal ilmenti individwali, ma naħsmux fuq każijiet individwali. Di mhix ħaġa xokkanti għax f'nofs l-istituzzjonijiet Ewropej mux se jkollok mandat biex tħares lejn il-menti individwali, l-Aġenzija u l-Komissjoni semmew però illi sviluppaw proġetti biex jgudaw iċ-ċittadini għall autoritajiet xirqa u biex ikun hemm iżjed ċarezza tista' tfittex fil-YouTube u jsib movie eh, filmat eh, biex juru kif naħdmu bħalissa għandna 14 l-istat membru iżda l-Kunsil se jestendih għal 28 stat membru u jippermetti kull individwu illi jifem malajr għal eh, fejn għandu applika li ma livell ta' gvernanza eh, huwa responsabli għal kull kwistjoni naħseb li għandna potenzjal tal-żvilupp tal żvilupp għat titjib fil-one-stop shops, e, naħseb li tafu l-hemm website fl-Unjoni Ewropea li huwa ta' eżempju tajjeb, jista' jkollok mappa hawnhekk fejn tħares lejn kwistjonijiet tal-konsumaturi, hemm eh, soluzzjoni alternattivi għat-tilwim eh, għandek ħafna odot elettroniċi li jinsabu mifroxin fuq l-internet u nasab li għandhom du kollha fuq one-stop shop fuq l-internet u tkun taf fejn għandek tfittex. Kwistjoni oħra hija l-effett orizzontali tal-karta tafu li l-Orġi ta' Ġustizzja fil-ċirkostanzi ristretti ħafna tista' tajt li il-karta tapplika tilwimi bejn il-partijiet privati u dina tiftaħ possibilitajiet gbar anki l-rati nazjonali li jindunaw għandek il-kassa Benka Bush fil-2015 fil renjoni fejn il-Orġi Nazjonali għalet l-artiklu 14 ta' karta għandu jiġi applikat fil- Eh, fuq livell orizzontali. L-aħħar punti man nix nifissaw fil-karta, fil man nix niprofaw nafsu għal kollox fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Għanna, fl-ħar mill-ħar għanna natu l-ħjar ħarsin għal ċittadini u f'xi każijiet dan jista' jkun fuq il-livell reġjonali jew anki nazzjonali fuq il livelli oħra jew f'każijiet oħra fuq il-livell internazzjonali. Grazzi ħafna, Sur Togenburg, grazie li kull min ipparteċipa f'dan il-panel. Il-Kunsil mux maħna kien ikun ħadda sabiħa kif ukollna wkoll il-perspettiva tagħhom, anki il-perspettiva ta' kompromess u fl-aħħar mill-aħħar ta' deċiżjoni u x'direzzjoni ħan jieħdu fuq kollox. Jina ħankompli mal-aħħar ħaġa li qal is-Sur Dogenburg fuq dan il-kumitat ukoll. koll il-funzjoni li naqdu aħna. Aħna, għawnek, aħna jisna il-punt li jistaw korru għalih ċittadini, għalek aħna dal-kunċett tal-one-stop shop jisu ta' ċittadini ħaġa li nisemmuha ħafna fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, eċetera, jridu nkunu aħna. Aħna jridu nkunu dawk responsabbli mill-istituzzjonijiet il-punt li jista eh, jirrikorri għalih ċittadin aħna jiġu biex jilventaw, aħna jiġu biex jisemmaw l-inkwiet taħħom, il-frustrazzjoni taħħom, id-dwejja taħħom. Iġifiri aħna għanna il rappresentazzjoni tal-pajjiżi kollha l-ispazji fiżiċi tal-Kummissjoni imma irrid ikun hemm servizz għaċ-ċittadini, irridu aħna ngħinuh l-ċittadini nejnuħ kif nistaw, mux għadin naqlawlom grazzi hawnhekk aħna għadin namlu eh, xolna. U rridu dak li għadin najdu u dak li namlu ikunu koerenti. ċittadin bosta drabi isu għadin ija e, tammek biex jifrustrana biex jisu jitallifna minn xalna ma mux il-kas aħna rridu nkunu għemmek biex aħna għedra nekku l-affett li namlu aħna nħdu għan bis sejjeta' ħafna. Kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni Ewropea jista' jeżerċita dritt tiegħu għal petizzjoni u jitlob illi Eh, jekk ikun hemm xi ħaġa li mhux qed tikkorrispondi mal-leġiżlazzjoni Ewropea, eh, jista' jiġi għandna waħda ngħinuh jirrimedja. Ma nistawx jiġi hawnhekk iċ-ċittadin fid-dar tiegħu fejn hemm nies li tella u stess u jgħidilna li u ngħidulu li ma nistgħux nagħmlu xogħolna aħna u ngħidulu illi mhux aħna illi ħankunu qegħdin nieħdu ħsieb it-ħassib tiegħu. L-applikazzjonijiet u it-tweġibiet ħafna drabi ta' kommissjoni tkun li għara le mhux xogħolna damur din pajjiżkom Da ċittadin ħajdna jina l ħaġa li għamilt l ewwel mort d-dim l pajizi, f'pajjiżi hawnhekk meta jiġu meta ma jkollhomx iktar possibiltajiet. Iġifieri hemm bżonn li aħna noħolqu din għal viżjoni ġenerali. Mhux faċli dak li qiegħed jingħad imma kollox jiddependi mir rida jekk aħna ngħidu li aħna irridu li tassew kolna din il-vizjoni li nagħmluha realtà li ċittadini jkun fiċ-ċentru ta' kollox illi l-interpretazzjoni kreativa tkun fattibli, aħna m'għandniex għalfejn nibdlu l-affarijiet aħna li rridu għal nagħtu tweġibiet adattati u intom mill-li qegħdin fl-istituzzjonijiet u li qegħdin taħdmu eh, danu il-tir ta' fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll naqblu mill- miri komuni tagħna għal sabqa għandna ftit momenti u ħanaddi allura l-kelma lil xi kollegi li xtaqgħu jitkellmu minuta s Sinjora Reda Kirchbo. Grazzi, President, jina għandi mistoqsija rappresentant tal-Komissjoni Ewropea. Ovvjament għanna differenzi fil-gwa tal-ambitu tal-, -ambitu tal ambitu tal-artiklu 51 jekk dan huwa restret wis jekk għandna bżonn ta' tibdil fit-trattat iżda għandna wkoll l-interpretazzjoni tal artiklu mill-Kummissjoni Ewropea peress li l-Kummissjoni ma ċettax ħafna petizzjonijiet li allegaw ksur tad-dritt tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek speċjalment fil-kwata każijiet li għandna nxassu ma' trojka u l- id-drittijiet eh, kollettivi tal negozja fi Greċa. Il-Komissjoni għalet li Greċa ma kienieċ qed implementa l-liġi Ewropea, eh, iżda trojka fil-fatt hija kompriża minn numru ta' istituzzjonijiet illi mumiex ristrettiv taħt l-artikolu 51 għall-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u bekk insaqsi li peress li l-Kummissjoni ma, ma laqax dawn il-mistoqsijiet, inti taħseb li trojka forsi mandiġ tkun kompriza mill eh, ti komprendi istituzzjoni tal taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea u taħseb li l-Greċa kienet indipendenti fejn qablet mal-memoranda tal-understanding u bekk il-karta mandiġ tapplika. <clears throat> Grazie, signora Reda. Grazie, signora Reda. Għaw saħat tiħor li jitkellem Għandkom issa l-opportunità jekk tixtiequ tajdu xi ħaġa. Le? Tajjeb, mela ngħaddi l-kelma lis-Sinjora Georgia Du sabiex tkun tista' twieġeb. Thank you, but I... Grazzi. Nasa tkun ħadra sorprendenti jekk daqqa waħda noħroġ pożizzjoni differenti minn dak li kellna fit-talbi fejt tweġibiet tagħna tal-Kumitat speċi. Mhux issa il-waqt u l-pożizzjoni nirrikkonsidra l-pożizzjoni tal-Kummissjoni jekk il-Kumitat Speċi jixtieq jagħmel segwitu fuq dik kwistjoni jista' jiddedika udjenza speċifika fuq dan kollu. Grazie. Naħseb li sinjura Redda ma taqbilx miegħek imma forsi jekk hemm bżonn ikun hemm iktar informazzjoni tista' tagħmlu anke bil-miktub. Iva naf. Ovvjament, aħna unnek rridu nirrispettaw dak il-li qed jintqal u dak il-li qegħdin nippruvaw nagħmlu ma nifmu jekk tixtiequ titolbu aktar informazzjoni tista' tuża il-proċedura bil-miktub. X'taħseb inti? Jekk hemm mistoqsijiet oħra minn membri oħra jiena m'għandix ma li qogħdu jitkellmu huma però Jekk eh, le, jien għandi mistoqsi oħra ta' segwitu, le ma baqanniex ħames minuti għaliex il-ħin li baqa u ma' Sinjura President biex tisset il-konklużjonijiet tagħha. Naħseb fil-fatt issa il-waqt u għalhekk nikkonkludu. Nikkonkludu b'dan għal-mod tant iffukat din id-diskussjoni tant interessanti li kienet tidher tant diffiċli bħala approċ imma naħseb li irnexxina xina naħdmu bl-aktar mod determinat u iffokajna ħafna fuq dak li ju importanti. Naddi allura issa il-kelma li President Vikstrom sabiex kun tista tagħmel il-kummenti ta' konklużjoni tagħha. Grazzi. Id-dilemma ta' interpretazzjoni aktar stretta jew aktar wiesa ta' artiklu 51 ma' solvejnijiex tal-ħodu. Imma, nishtiq illi nati rikrazzjament tijaj lil kull wieħed u waħda minnkom. Grazzi tal ispirajtuna tal-li ħedġtuna nkuna daqsxejn iżjed kuraġġużi fl approċċ tagħna u anki biex uħut minnkom kelkom il-kuraġġ li tgħidu espressament li għandna namlu eh, pressjoni fuq il-Kommissjoni sabiex huma u koll jaċċettaw li jkun hemm interpretazzjoni aktar wiesa għal dan naħseb il-koll nistgħu ngħidulkom grazzi, grazzi ħafna. Issa wkoll ħajkonna l-possibilità li nagħmlu referenzi għal dak li ġara fil-Parlament Ewropew f'dan il-Kumitat odu Għalhekk, grazzi ħafna ħafna ta' dan kont qed nitbissem meta wħud minnkom qalu illi il-liġi hija dak illi jiddeċidu il-rati. Hija ħaġa diffiċli ma fl-istess ħin sempliċi drittijiet fundamentali miex kwistjoni ewlenija għall-integrazzjoni ekonomika. Nafuha din ma fl-istess ħin hija il-ġebla tax-xewka, il sinsla ta' dina l-Unjoni Ewropea. U Il-karta ovvjament ta' divizabilità għad-drittijiet tal-bnidem, dak li huma drittijiet tal-bnidem fl-Unjoni Ewropea minkejja l-fatt illi hemm flessibilità fl-interpretazzjoni. Nixtieq illi kieku kelli iktar ċans kont imur lura l-intervent ta' professur Spaventa fuq il-ġurisprudenza mill-2011 l-MSS kontra il-Belġju. Jiena dak iż-żmien kont rapporter tal-Dublin 2 u issa ħanku rapporter revizjoni tal-sistema ta' Dublin kollha kemmi li eventwalment ħadda tġodim il-Parlament tal komunikazzjoni f'Marzu mbagħad bħala proposta leġislattiva f'April. Jiena issa nżom il privileċ u l-possibilità li nerġa' niġi eh, qudiemkom nkellimkom aktar il qudiem Hemm bżonn ta' approċċ aktar kuraġġuż allura kollega Barbara Spinelli minn Libe għaltilna illi aħna flibe qegħdin naħdmu propju fuq dawn l-affarijiet biex nippruvaw insibu wkoll xi ħaġa bejn artiklu seba' illi nafu hawnhekk f'din il- f'dan il-parlament bħala l-bomba nukleari u xi ħaġa kif qalet Barbara mekkaniżmu li jista' jisir supervizjoni tal-applikazzjoni tiegħu kull sena f'kull staff membru. Jiena konvinta u ċerta illi ħajkonna ħafna opportunitajiet biex niġu għalihom dan il-punt ma'kom il-koll. Imma jkolli nammetta li dina kienet eh, ġurnata tassew ispiranti u jina tassew gburija li qed immexxi il-Komitat tal-Petizzjonijiet li jieħu iċ-ċittadini bis-serjetà. Grazzi tal-li samtu maħna l-arfi l-espertakom, tal-li id-dedikajtu ħina lina u koll u nawguralkom il-koll għal-futur. Komplu ħedġuna namlu ix-xogħol tagħna sew. Grazzi ħafna.